Right, welcome everybody. Gosh, it's loud in here and it's hot in here. Mela, not odba tajba, eh, għaw sħana, forse nistaw mbaxxun għal temperatura u ħafna storbi u kol. Naddu għal punt numru 10 li huwa proposta għal eh, direttiva tal-Kunsill li temenda l-2006, direttiva l-2006 fuq sistema komunità ta' VAT u l rapporter huwa David Kaza, sari ħajju postu, skont maqaluli qaluli ċerta bejl fuq dan, ċerta konsensus fuq da forsi għalek ma tanċi delli għaw, ma daqsek ħerqana biex jikun għawek. Grazie ħafna ċaran. Fat sur kasa bħalissa ma jistax eh, jitlaq minn Malta, allora eh, talabni biex nħodlu postu. Jena ħanaqra dak li huwa prepara. Aħna rċevejna total ta' 22 emenda dan ir-rapport u dispost li jaqbel fuq il-maġġoranza ta' dak li ġi propost u rokkomenda li eh, jivutaw favur għall-emenda kollha ħlif wieħed huwa nnegozja kol tliet eh, emendi ta' kompromess wara li sema reazzjoni tal-kollegi fuq l-emendi fuq l-emendi sitta dwar li jistabilix threshold dwar dak li għandu jiġi konsidru eh, l-frodi ta' kbir, iddeċida li jirtira dal-emenda. Allora, fil-lista tal-votazzjoni ħaġa ġiet tirata. Għallu ukoll li aħna nistgħu naqblu kollha li l-frodi tal-VAT hija problema gravi li għandha tiġi indirizzata ehm, bħeġġa u ma waqt li ehm, ħafna xirid isir dan il mekkanizmu ta' reazzjoni ta' malaj huwa ħaġa tajba. Is-sur Kassa jirringrazzja l-kollegi kollha għal kontribut tagħhom u kooperazzjoni fuq dan rapport. Grazzi. Uh, vera fil-qasir, bil-qasar. Għala. Taqs mikke. mycket. Låt mig inleda med att säga att... Grazie ħafna. Jien nixtieq li dan kien proċess verament kostruttiv. Għanna maġġoranza kbira il-QRM eh, kontra l-frodi tal-VAT hija pass, eh, l-ewel pass utli eh, dan proċess maniera biex aħna nistgħu nsaħħu l-sforz tal-Unjoni Ewropea biex niġildu kontra il-frodi tal-VAT. Forma ta' kummerċjar ħaj wassal għal eh, iżjed sforzi biex wieħed jipprova jiddafrawdja s-sistema l-epoka f'din l-era digitali u għawħed għandu bżon jirreġiċi ma laj pozizjoni tiegħi għandha x'taqsam ma' diversi punti ewlenin fejn nixtieq l-insaxħaħ il-proposta l komissjoni Importanti li eh, l-Kommissjoni tiżgura li l mekanizmu ikun eh, mammar bi possibilitajiet ta' ġdida kontra l-frodi. Il-frodi tal-taxxa hija ħaġa li wieħed juża u għalek għanna bżon ikon il-mezzi biex nitnidu l-kontra taħħa, għanna bżon ikon nżidu trasparenza fil-sistema biex eh, bej stati membri u bej l-atturi relevanti u għet ikun jista' jsegwi il-fluss ta' informazzjoni f'kull moment biex u għet ikun jista' jara dak li qed isir. it aħna għanna bżon niżguraw li hemm risorsi amministrativi adekwati fil-Kommissjoni biex niżguraw li l-mekanizmu jkun jista' jiffunzjona kemm jista' jkun eh, eh, veloċ u u kif ġie pjanat u b'forma effiċenti wkoll. Il-Kommissjoni għandha tirrapporta forma regolari kif jiffunzjona l-mekanizmu u ħamsa il għandi eh, għandha tieħu miżuri addizzjonali biex il-proċeduri normali li permettu l-Istati membri li jieħdu miżuri speċjali kontra l vieti jkun jista' jagħmlu hekk. Dawn il-proċeduri kollha kollha għandhom jittemmew f'ħames xhur issa dwar dak li huwa frodi massiv jiena nitlob lil kommissjoni biex eh, jirtiraw il-proposta tagħhom u jistabbilixxu limitu ta' pont 2.5% tal- eh, tal-introjtu eh, tal-VAT tal-istat. U jekk jiddependi fuq il kommissjoni biex jiddetermina dak li huwa frodi fuq skala massiva fil-VAT. Aħna għat nisperaw li konna riżultat pożittiv fuq dan dan huwa aspett fejn il-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea tista' tagħti ħafna valur miżjud u hemm ħafna x'nistgħu niggwadanjaw bekk. Nixtieq nirringrazzja David Kaza għal xogħol li huwa għamel u dan kif organizza x-xogħol. Grazzi ħafna. Grazzi. Għaw xi ħadd li xtaq xaħat ieħor jixtaq jitkellem. Il-Kamra il-Kommissjoni tixtieq tajt tinforma na fuq xi ħaġa. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Grazie ħafna, Signora President. Fil-ewwel kollox, nishtiq nixtieq nirringrazzja lill-Parlament Ewropew għall appoġġ tagħhom. Nixtieq nirringrazzjahom ukoll għall għal-forma kif huma ta' opinjoni ta' malajr. Nishtiq u ukoll dwar dak li qed isir fil-diskussjonijiet fil-Kunsell u ninformak li aħna qegħdin ikon qed ikonna ħafna problemi biex naddu din il-proposta għax diversi stati membri mhumiex favur Eh, din il-QRM, din il-mekanizmu ta' reazzjoni ta' malaj, għax jħossu li dina ħati kustjoni, kustjoni importanti ħafna li huwa sovranità fiskali. Għalek aħna ma tantx aħna ottimisti fil-moment dan fil-preżent u nisperaw li fil appoġġ tal-Parlament nkunu nistgħu navanzaw iżjed f'dan. Dak kull ma xtaqt najt f'dan fil-prezent. Ma nixtieq nirringrazzja l-Parlament għall appoġġ għal darbohra. Grazzi. Hey, thank you very much. Grazzi ħafna. Xaħat ieħor? Fisem David le, David le. Grazzi ħafna l kulħadd. Mela jek. għanna kwartu ħra qabel ma ikonna eh, l-pieta rapport ta' Gunnar. Nis mux jgħataw, eh, għaz mux jgħataw. Filip mux ijat, Riki mux ijataw, Maurice mux ijataw, naħseb ħaj ħajkonna bżon u xiftit. Jien ijataw, jien edaw ek, mela, mela, binna fuq kollox kat. Naħseb, naħjan tuħom ftitħin biex jaslu, forsi l-assistenti kunu jistaw jillokalizzaw l-membri il-timetable eh, hija indikattiva biz, grazzi. sí, pero ya está. Eh. Pues, Right, I think we have uh, kept... Grazzi, mela, naħseb issanna bizzejiet, stajna naqbdu bizzejiet shadows, sabiex naddu għal punt numru 11, il- um, rapport ta' sur Hokmak dwar il-rkupru rezoluzzjoni hemm qatt ta' emendi hemm ħafna nies li huma attivi fuq dan id-dossier jiġifieri forsi nista' ngħaddi l-mikrofonu issa lil Gune. Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja ix-shadows kif ħadmu f'dan il-proċess, għax sissa dan il-proċess kien wieħed ta' aspirazzjoni u eh, il-tqajna kemm id-darba u koll u jiena nħares lejn l-emendi. ħafna minnhom jiġu minn gruppi differenti, mill-membri differenti, eh, kontribuzzjonijiet huma kostruttivi Ikolli najt li jiena ferm kontent dwar il-kwalità għalja li janna aħna fil-proċess u dan qed jagħmilli wkoll ottimist dwar ir-riżultat ta' dan ir-rapport. Nixxieq jiena mm, nifoka fuq xi punti jiena naħseb u dan irid ikun lan tagħna E, ġifiri dina ġebla ta' xewka ta' suq finanzjarju uniku importanti li namlu dan is-suq parti mis-suq finanzjarju u nkopri l-istati membri kollha u dina tkun opportunità l-istati membri kollha. Dan qed ngħidu għax meta tħarsu lejn l-emendi tistaw taraw u maċċar ħafna minn fejn dawn l-emendi u qed ngħid dan mingħajr l-ebda ta' ironija għax hawnhekk donna et nikkopjaw ir-realtà tal-istati membri tagħna u diffikultajiet tagħhom fis-setturi finanzjari. Jiġifieri dawn id-differenzi mhumiex eh, dwar ħaġa pożittiva, tajba, ħażina jew l-appoċ politiku, imma t-nitkelmu dwar responsabilta tagħna li nikonsidraw u nħarsu id-differenzi u realtajiet differenti li jeżistu fl-Istati Membri tagħna. U naħseb li huwa importanti għalina wkoll li naċċertaw li dan ikun sigur u li r-riżultat tal-leġislazzjoni ikun li ikunem ħarsin tal-situazzjonijiet u differenzi kollha li għanna. Jiena naħseb ukoll li din hija xaġa importanti wkoll u fundamentali għax kufett jiena stess qabel dan huwa mod kif nistgħu aħna nerġgħu inqajmu l-kapitaliżmu minn perspettivi differenti u fejn ukoll nistgħu innassu responsabilità għal kull istituzzjoni għal kull kumpanija għal kull tip ta' management jew partijiet interessati dwar l-emendi bla ebda dubju dan huwa l-mod it-tajb kif nistgħu nimxu l qudiem Punt fundamentali, punt importanti ħan nibda b'dan il-punt kif eh, aħna se nikkonsidraw nikkonsidraw il-bejlin Meta inti xi kultant tiddiskuti punt taħt punt ġdid, eh, tażbu li eh, dina xi ħaġa ġdida, imma fir-realtà il-bejlin inti dejjem tagħmelek meta kumpanija tfalli forsi hemm leġislazzjoni li tgħidlek li ehm, eh, inti se tiġbor l-investimenti u sellef Eh, mill-ekwita, ma fil-realtà għat nitkellmu dwar l-iktar ħaġa fundamentali meta tfalli eh, kumpanija dawk li investow fiha jirriskjaw li jitilfu l-flus. U xaġa li forsi tinstema daqsxejn eh, antipatika meta nitkellmu dwarha valur prinċipali għax l-investituri mbagħad isiru konxi ta' riski li qed jabtu wixhom magħhom u mbagħad ikun hemm ukoll skrutinju, trasparenza fis-settur finanzjarju. U jena naħseb li huwa vera importanti li eh, fl-aħħar ta' dan il-proċess ikolna opinjoni, leġislazzjoni fuq deċiżjonijiet tal-bejlin li permetti għal dan. Jena naħseb li dan huwa ta' valur li l-investimenti fil-banek dawna jitqasmu għalli bekk ikun hemm sigurtà jekk ikun hemm problemi fil-futur. Tajb li l-banek ikunu konxi tar-riski u ikunu wkoll qed jistudjaw dawn il-problemi Aħna wkoll edna kemm il-darba li huwa importanti li naċċertaw li ma jkunx mm, mod kif il- banne kisibu soluzzjoni permezz tal-flus ta' minni ħax tħalla 16 naħseb li jem ftejm bejn il-kollegi u bejn il-shadows imma jekk inti fl-axħar tixti uh, inti tikseb l-istabilta fundamentali waqt krizi bankarja u dik sistemika jrid ikollok il-possibilità ta' intervent pubbliku mux eh, xi pala l-ewwel pass jew soluzzjoni faċli imma pala mod kif nistgħu nigarantixxu l-istabilità totali ta' sistema finanzjarja u huwa għalhekk li għandna bżonn aħna l-prerequisiti sabiex u għalhekk għandna bżonn nużaw l-oddot kollha. Ma mbagħad tajb ikollna eh, l-opportunità li nibilanċaw fi krizi bankarja l-affarijiet għatmu se jisseħħu kif inti pjanajt, anzi se jkunu differenti. Eh, in-natura ta' krizi tajt fil-fat li dina ħad tkun sorpriża lek importanti li naċċertaw li jkun hemm flessibilità. Riflessjoni li għandi dwar l-emendi ġejjin minn kullum kien rridu aħna naċċertaw li mhux qed nitlu f'wis dettalji dwar il-pjanijiet u kif irridu jiġu solvuti l-affarijiet għax fir-realtà rrid ikollna flessibiltajiet għal min jieħu id-deċiżjonijiet u għal kull sitwazzjoni dwar kif nistgħu naħdmu fuq il-kriżi li rkupru u r-reżoluzzjoni din responsabilità li għandna intelligenti kemm jaf ikunu intelligenti xi dettalji dejjem hemm riskju li noħol u wis rigidità u li u l-opportunità għal min deċizjoni deċiżjoni biex jieħu deċiżjoni it-tajba. Kif jafu l-kollega għanna xi 1700 emenda mill-gruppi um, differenti, mill-partiti uh, differenti u rrit li ftit minn dawn l-emendi eh, huma kontradittori. Le, dana opinjoni eh, bin-nifs dwar kif l-affarijiet jistgħu jiġu solvuti. Jina għandi naqra diffikultajiet għax eh, għandi tendenza li naqbel ma kważi kull emenda, ġina xaħġa diffiċli imma u koll komda meta inti tkun il-rapporter għax faċli li taqbel ma' soluzzjonijiet. Ġifiri, jeżistu modi differenti kif nistgħu nsolvu l-problemi u xuħut minn dawn huma pjuttost tajbin u oħrajn ukoll huma pjuttost tajbin. Ma mibanda l-oħra nagħmlu l-affarijiet iktar komplikati għax dejjem iktar faċli li nażlu aħna bejn l-alternattiva it-tajba u dik il-ħażina. Meta jkollok żewġ alternattivi tajbin, il-ħaġa iktar komplessa u trid taħseb ftit iktar aħjar imma mill-banda l-oħra dana jagħti lok għall-iktar kompromessi u diskussjonijiet komprensivi u kostruttivi. Nixtieq eh, jiena issa nqajjem f'xi mit-temi Eh, li ħarġu minn dawn l-emendi l-ambitu. Hemm numru ta' emendi li qed jitolbu għal eżenzjonijiet u qed jgħidu xi xi kooperattivi banek kooperattivi jew xi skemi tal-protezzjoni tal-istituzzjonijiet dawna jridu jkunu barra jew jridu jaqgħu taħt konsiderazzjoni speċjali rridu aħna nistudjawhom dawn il-punti għax hemm xi kategoriji ta' banek li m'għandhomx riskju sistemiku u um, għalek mux kun ħaġa proporzjonata li il-pis ħaj jaqfu fuq dawna biss u tistow tajdu b'mod ġenerali li l-banek kolla jridu jamlu parti iġifiri ma nasibx li għanna namlu inqas eżenzjoni ma importanti u koll li l-autoritajiet ma jużawx eh, u jiffokawx l-enerġija taħkom fuq eh, il-banek li mumiex relevanti meta t neddiskutu riski sistemiċi għalek jina naħseb li ħanipruvaw aħna ħan nippruvaw nħarġu b'xi eżenzjonijiet għal banek li taħdin il-perspettiva ma differenti mis settur normali bankarju ħafna emendi dwar l-autorità ta' rezoluzzjoni fejn irrid ikun hemm awtorità waħda jew jekk jkollna awtorità supervizorja u jew l-istess awtorità Umbat il-punt ta' tluq tijaj u li jena naħseb li ħaġa tajba li najdu li qed eh, nifukaw fuq awtorità waħda għax dan huwa mod kif inti tista' tarċerta li għandek l-esperjenza u l-kompetenza sabiex taħdem fuq il-kriżi imma trid ukoll taċerta li hemm diviżjoni bejn is-supervizjoni u riżoluzzjoni għax jekk le inti qed tirriskja li ikollok konflitt ta' interess u qed tirriska li d-deċiżjonijiet jiġu influenzati b'mod ħażin jew minn eh, ħabba uh, awtorità ta' supervizjoni li eh, forsi mhux qed tkun stretta wis fuq il-banek u r-reżoluzzjoni jew inkella bil-kontra jiena naħseb li ħaġa tajba li kolna sim tal-kompetenzi eh, dwar rezoluzzjoni jena naħseb li hemm tendenza li ħanifukaw fuq il-livell tal-grupp imma b'opportunità speċjalment tal-istati membri li jgħidu li meta jkun hemm bank jew istituzzjoni li għandu importanza importanti f'dak l-istat membru suq finanzjar jridu dawna jkollhom pjan speċjali jew attenzjoni speċjali għall-entità. Jiena naħseb li dan huwa importanti peress li il-punt ta' tluq tiegħi huwa li l banek irid ikollhom ir-responsabilità sabiex jaħdmu fuq l-affarijiet il-partit interessati, l-azzjonisti, il-sidin, għalek mela numru ta' pajizi li għatibbat li huma l-posting countries dawna rridu jinkwetaw dwar l-istituzzjonijiet ġo pajjiżhom stess għalhekk mm, għalhekk mhux biss xi ħaġa ġusta ma importanti li jkunu jistgħu jgħidu li ħajkun hemm pjan speċjali to kupri jew reżoluzzjoni għall l-istituzzjonijiet tagħhom f'pajjiżhom. Mela, il-ligwetita eh, u triggers dawn huma arbitrari rridu noqogħdu attenti l-proposta tiegħi fl-abbosta report tiegħi li ma nikludux dawn it-triggers ta' likwidità numru ta' kollegi li għajmu dan il-punt dwar il-likwidità li trid tkun parti minn sistema trigger ta' vis imma jekk ħa nimxu l-qoddim dan u naraw jekk nistawx aħna noħorġu b'xi tibsa kompromess, mela rridu naddu minn punti arbitrari għal kjarifiki u ċerkettezza legali għal raġunijiet differenti l-ewwel qabel kollox minħabba ċertezza legali imma għax meta nkunu Ġo kriżi rrid ikollok regoli ċari dwar meta tista' tieħu azzjoni u meta le. U qed namlu u aħna nibżaw jew aħna nkwetati dwar il-fatt li dawn is-setat li eh, issa qed noħorġu liġi dwarhom jistgħu jintużaw b'mod ħażin. Għalhekk jiena naħseb li l-istrateġija legali rridu nifukaw fuqha jina naħseb li l-likwidità mandiċ tkun eh, xaħġa trigger, ġifir xaħġa li tafza, man bat nishtiq. Eh, dwar Berlin. Aħna diskutejni dan u kienem eh, numru ta' diskussjonijiet interessanti. jina naħseb li jiena nisma l-argumenti kollha xemminet jgħid li rrid ikollna xi ferra speċjali dina kienet l-idea li kemen li jrid ikollok parti speċjali mill-finanzjament tal-banek jew inkella li jkunu hemmhekk għal waqt li l-bqija tal- kapitali u l-bqija tal-investimenti mumiex. Jiena naħseb li meta aħna nasbu dwar l-idea kollha tal-bail-in, Jiena naħseb li dinja idea tajba u rridu aħna ċertaw li gbar ammonti ta' l-investimenti jiġu mqasma għal maġġoranza tal-investimenti kemm huwa possibbli. Għalija dan huwa argument b'saħħtu sabiex ikollna sistema bail-in li qed kopri il-finanzjament kollu tal-bank. Mil-banda l-oħra, hemm ir-riskju li jekk ikun hemm bejlin għal kollox hemm ir-riskju li dan il-bejlin mhux ħajsir, ġifieri jiena naħseb li kompromess bejn dawn it-tnejn jista' jkun li ikollna ġerarkija, iktar ċara ġerarkija fuq il-kapital li tajt li xuħut minn dawn il-passi meta inti jekk eh, tidżel iktar l-isfel dawna jistgħu jkunu iktar adattati għal bejlin għal deċiżjonijiet rapidi u ma neskludux il-bqija fejn qed niċċaraw dan is-sellum għal deċiżjonijiet u azzjonijiet għalhekk ħajkolna xi tip ta' jekk nistandu shadows ikollna xi tip ta' uh, struttura legali ġifiri dina mux ħatkun l-unika fera għal bejlin imma inti qed tażel regola ċara għal meta ħatamel inti il-bejlin u bat ikollok ġerarkija. Imma fir-realtà qed ngħidu aħna li l-kapital kollu għal finanzjament dana nistaw nazlu għal bejlin bezenzjonijiet għal maturity u diskussjonijiet dwar il-maturity emmek em numru ta' punti importanti mill-puntu di vista tiegħi meta tnitlu fid-diskussjonijiet jiena naħseb li maturità ta' sitt xhur tista' tkun eżenzjoni sabiex noħolqux volatilità fis-swieq finanzjari. Jidher li hemm appoċ wiesa ma ħajkun hemm xi joddot tal-intervent pubbliku wkoll li sandidu mal-oddot tal-Kummissjoni u naħseb li wkoll li hemm ftehim wiesa li ħajkollna regoli ċari dwar meta rridu nagħmlu hekk, ġifieri dan ma jridx ikun eh, riżultat faċli u tridu taħsbu kol dwar il-prerekwiziti hemm id-diskussjoni u kol tal-homes host u l-seta tiba u hemmhekk irid ikollna iktar diskussjoni. Jiena naħseb li fil-verità iktar nitkellmu dwar li jinsaħħu xi ħut mill-kompetenzi tal-autoritajiet fil-pajizi li jospitaw billi najdu li liba eh, il-vet ikollu xie ehm, regoli eh, vinkolanti jider li inqas raġuni la la għanna insaxħu il-vet u Umbat dwar il-finanzjament sa' rizoluzzjoni, dawn il-fondi ta' rizoluzzjoni, jina naħseb li iva ta' li konna s-sissin rridu noħol u eh, l-ispessibilta l-istati membri li għandhom tradizjoni differenti u ġifiri eh, tajjeb li dawn ikunu jistgħu jikkonforma ma' kriterji fundamentali. Bħin kun onest, ma nafx kif għandu jkun il-kompromess, ovvjament dan irrid jiġi diskuss bejn ix-shadows u bejn il-membri kollha. Ħanna naqgħu jiena Umbat issa nħalli fidejn il-kollegi mal darbohra nixtieq ngħid li jiena ferm grat għal kooperazzjoni li kellna sissa u jiena wkoll ħerqan li jkollna diskussjonijiet futuri fuq dan il-punt u inħas Sinjura Ċer li aħna qed ngħaddu minn proċess fejn se niksbu kompromessi tajbin u jiena naħseb li dan huwa proċess ta' kwalità vera u jew jiena ferm kuntent li nista' nagħmel parti minn dan il-proċess. Grazzi ħafna. Grazzi Gunne. Għal l-SND Elisa Ferrera. Grazzi ħafna Sinjura President, se nitkellem bl-Ingliż għax eh, aħna jenin Jiena. Nixtieq nirringrazzja l-Gune għal-ħidma tiegħu, nixtieq nirringrazzja għal-paċenzja li ħa għall-attitudni tiegħu. Jiena naħseb li hemm spiritu tajjeb fit-tim, fost it-tim. U jiena ħan nista' ngħid li naqbel miegħu meta jgħid u meta qal li ħadd huwa konvint mija fil-mija li l verita tinsab fil-proposti eh, taħħom imma t-nipruvaw aħna nsibu xaħġa li taħdem fil-prattika u li tejna niksbu il-miri u ukoll naqbel magone meta għan li wis probabli ħajnkunu nistaw ħarġu bi kompromessi tajbin minn dan il-pakket. Jiena ħan niprofa nirreagġixxi għal punti li ehm, prezenta Sur Okmark dwar il-kopertura jena naqbel li xi banek eh, ħajkollhom uh, xi eh, kontroll iktar ħafif u livell tar rekwiziti iktar ħfif, mm, ħafif ukoll, huma u ma li jkollna ambitu iktar wiesa ta' din il-leġislazzjoni peress li jekk le għan nintroduċu mm, tipi differenti ta' kwalifiki differenti un bat wara ftit nispiċċaw aħna b'xi tip ta' irdupjar eh, ta' dak li diġat nippruvaw nikkontrollaw u qed nitkellem dwar il-Bank Ċentrali Ewropew u il- mm, żewġ livelli ta' banek bir-riskju li l-banek jiġu konsidrati bħala l-iktar siguri għax jinsabu taħt kontroll globali imma mbagħad nkunu qed nagħmlu l-affarijiet bil-kontra u um, nafda li il-marġni ta' manuvrar sabiex ma nsaqsux għal din l-informazzjoni sproporzjonata meta ma tkunx meqtija sabiex ma npoġġux wis biżjiet fuq il-banek imma mbagħad inħallu l-possibilità li nintervjenu nsaqsu għal iktar rekwiżiti jekk ikun hemm bżonn. Umbat eh, dwar id-depositi jekk eh, għal xi ġestjoni ħażina xi ħadd jispiċċa fit-trouble, mela dan huwa riskju sistemiku għax imbagħad ħadd se jafda il-ħadd għax din hija kwistjoni Ġifiri, aħna t naħdmu b'dan il-mod, unbat dwar l-entitajiet differenti, jina naħseb li anka f'dawk il-pajizi fejn hemm ħafna entitajiet li huma involuti fil-pjan ta' rkupru, tajb li kollok meċċej ġifiri entitam, lettiħu xsib għax imbagħad għal dawk il-banek transkonfinali mhux ħassib inti l-entità ix-xirqa u um, li ħatkun fir rwol ta' qoddim tal-proċess għalhekk jiena naħseb li hawnhekk naqblu u kol dwar E, separazzjoni bejn e, ir-rezoluzzjoni, supervizjoni, jiena naħseb li huwa importanti li jkollna entitajiet e, speċjali jew separati jew jekk qed nitkellmu dwar l-istess entità li tikun hemm sim ċar bejn ir-responsabiltajiet imma irrid ikollna mekkaniżmi garantiti ta' kooperazzjoni għax uh, il- level ta' interess dana jista u koll e, eh, ibiddel il-rizultat mbagħad dwar ir-riżoluzzjoni importanti li tkun taf l-entità finanzjarja ġdiet sfurtata tagħmel taħt eh, l-entitajiet differenti ġifiri jridu nsibu bilanċ tajjeb. Dwar it-triggers jiena naħseb li iva importanti ħafna li jkollna l-affarijiet ċari, l-affarijiet ikunu ċerti mill-banda l-aħra hemm eh, ejjum differenti li jista' jwassal l-istituzzjoni għal problemi differenti għalek aħna qed nimxu lejn l-ekwilibru it-tajjeb imma jiena naħseb li hawnhekk wis probabbli għandna nerġgħu niddiskutu il-proposta li noħorġu b'xi tip ta' dashboard li um, il-ħodor kellhom u li namlu u koll l-entitajiet eh, supervizori differenti sabiex eh, inħarsu lejn l-indikaturi differenti eh, dana jista' jkun mod iktar ċar, mod iktar bilanċjat sabiex nistudjaw is-saħħa ta' istituzzjoni. Għalhekk forsi uh, eh, demu xieċi sostituzzjoni għal kwistjonijiet li diġa qbilna fuqhom imma sabiex aħna inkatru l-informazzjoni u b'mod partikolari li kulħadd iħares lej l-istess stampa I, u jkollna diskussjoni speċjalment fil-istituzzjonijiet transkonfinali sabiex nejnu e, u nifaċilita u il, kif ħa jiġu interpretati u dwar li għal sur ħokmak dwar mira naħseb li importanti li l-bejlin ikun strument wisa imma fl-istess ħin ċara ċara eh, għal ġer kija nipreferi dan milli kolna strumenti ħor u eh, per eżempju pal proposta Gukanen bi ftit eċezzjonijiet imma flimkien ma daw l-eċezzjonijiet nixtieq ninkludi il- money market short term bejn il-banek rridu naraw jekk qed nitkellmu dwar erba' xhur, tliet xhur jew inkella xi ħsibijiet progressivi ma naħseb l-importanti li din il-ekwitità titkompla u jiena naħseb eh, nħalli barra l-użu eh, fil-bejlin ta' DGS u depositi għax ġinni għax ġew għax dina kwistjoni ferm importanti ġifiri li nerġan katru l-fiduċa fost il-banek u naqbel mija kġifiri dwar is-sensitivita ta' xi pajjiżi imma vera importanti eh, meta l-affarijiet marru għal-ħazin u eh, dina xi ħaġa ovvja li l-fiduċa fil-banek xi ħaġa li l-kol kemm aħna għandna nibnu fuqa permezz ta' din ir-riżoluzzjoni. Fuq l-intervent nemmen li rridu għodu attent, nużaw jekk hemm bżonn biss f'każ ta' emerġenza, ma nafux l-affarijiet huma ċari, iżda nafu li f'din il-leġiżlazzjoni ma nafux jekk tistix titqis bħala alternattiva aktar, sempliċement li nidħlu f'proprjetà temporanja ta' bank pereżempju. U din li hija ma tantx hija kwistjoni ċara iżda fil-proċess nemmen li l-intervent pubbliku jista' jkun possibilità imma f'każ ta' emerġenza biss bħala strument. Jiena nista' ngħid ukoll li dan jista' jaħdem biss jekk aħna tassew jirnexxielna nħallu barra l min ħalla sittaxxa minn tal-inqas fl-ewwel appell li jkun hemm. Din kienet it-tradizzjoni sissa, sfortunatament, bħalma nafu, iżda biex dan ix-xogħol ikun xogħol serju għandna bżonn li jkollna l-fondi ta' rizoluzzjoni. Naqbel li hemm pajjiżi differenti li diġa' bdew jaħdmu fuq tipi differenti ta' fondi ta' rizoluzzjoni u aħna rridu niżguraw li aħna minn tal-inqas ikonna qafas organizzata għal dawn il-fondi ta' rizoluzzjoni. Fuq id-depożiti tal-banek dawn huma l-parti sigura tal ġraja kollha u għalhekk il-proposta tagħna hija li nibbażaw il-kontribut ta' kull bank fuq il-perċezzjoni ta' riskju li jkun hemm li jkun qed jintroduċi l-bank fis-sistema. U bekk imbagħad inkunu lesti niddiskutu ser jkun proxy għal dan għal liabilities tal-bank, etc. Imma għandna modi differenti kif inkejlu ir-riskju. Naħseb li l-kontributi rridu jkunu bbażati skont ir-riskju fuq livell ex ante jitbnow fuq livell gradwali, progressiv, Mbagħad ikunu mibnija b'tali mod, ikunu maħluqa b'tali mod li nkunu nistgħu mod dettaljat nagħmlu font ta' riżoluzzjoni komuni meta l-ħin ikun jippermetti għal dan. Itħassib Pawlini tiegħi huwa li nikkontrollaw id-diversità li b'tali mod li mbagħad f'stadju iktar il-qudiem meta jnamlu progress ikonna Fond Ewropew ta' Riżoluzzjoni finanzjat mill-Banek u bekk nkun nistgħu nagħmlu salvagwardja sistema kollha. Dan li tkun imħejji ex ante b'dimensjoni raġonevoli biex bekk definittivament neħħu dik ir-rabta bejn is-sovereigns u l-banek u l-banek ikollhom il-kummerċ normali tagħhom, rekwiżiti normali, u mhux iserħu fuq il-flejjes ta' min iħallas it għal ġestjoni ħażina kif ukoll il-problemi tal-attivitajiet tagħhom. Fil-qosor għalhekk din hija dawn huma l-kwistjonijiet li xtaqt nindirizza u għal darboħra nixtieq nirringrazzja l sur Hockmark u Shadow Rapporters kollha għall ispirtu tajjeb li bnejna fil-grupp ta' ħidma fuq din il leġislazzjoni Grazzi ħafna, Signora President. Thank you, Elisa. Now for Aldi Wolf Klintz. Grazie, l'onorevole Klintz. Grazie. President, naqbel ma dak li qalet Elisa fil-fatt permezz ta' Gunnar li wera spiritu kostruttiv irnexxinna fil-grupp ikonna laqat tal-grupp laqat bilaterali dan ix-xogħol li għamilna sissa Issa fi rigward is-suġġetti varji li semmew nixtieq nagħmel ir-rimarki tiegħi. Fi rigward l-awtorità ta' riżoluzzjoni naqbel ma' Gunnar li jrid ikun eh, approċċ pajjiż pajjiż dan irid ikun minn tal-inqas mill-awtorità ta' supervizjoni u nkella qrib tiegħu. Irid ikun hemm il-possibilità li jkollna dialogu mill-qrib. Għaliex l-esperjenza ser tkun hemm tkun teżisti fiħdan l-autorità ta' supervizjoni u din l-esperjenza tkun tista' tkun aċċessibbli. Bekk nistgħu ikonna xaġa simili għas supervizor uh, eh, waħdini fejn ikonna setup organizzattiv tajjeb li ikun qrib għas supervizur. L-ambitu ta' leġiżlazzjoni hawnhekk ma naqbilx ma' Elisa naqbel li per eżempju fuq l-istituzzjonijiet ta' kreditu pubbliċi jkollhom garanzija eh, tal-gvern per se u għalhekk ma jkollniex għalfejn għodun inkluduwom f'dan il-qafas hawnhekk. Anke fuq il-kontrapartijiet ċentrali u anke d-depożituri dan mhumiex banek normali anke jekk għandhom liċenzja tal-bank u nafu li nistgħu nintroduċu qafas speċjali. Naf li l-Kummissjoni qed jaħdmu flimkien ma' entitajiet oħra u rridu naraw ser x'proposti se jħorġu bihom. Fir-rigward it tal-pjanijiet ta' rkupru ta' riżoluzzjoni, personalment naħseb li għandna nadżlu pjan ta' grupp u fuq livell ta' sussidjarji. Ma rridux, inti goner tajt li ma teskludix dan imma taħt ċirkostanzi speċjali biss meta jkun hemm sitwazzjoni serja jew importanti. nħallu fedejn l-awtoritajiet jiddeċidu flimkien mal-banek xir u li jkollhom. Iżda jiena naħseb li bħala ipotezi korrenti l-sensazzjoni tiegħi huwa li aħna rridu nkopru il-grupp kif ukoll il-livelli ta' sussidjarji. Fuq il-punti ta' likwidità jena personalment naħseb li huwa importanti li nirreaġixxu meta nindunaw li hemm likwidità li tonqos. Dan għalija huwa l-ewwel sinjal li bank jista' jinsab f'periklu jew jisajr jidħol f'periklu dal-waqt. U għalhekk importanti li nagħmlu segwitu ta' dan fuq punt diffiċli tal-finanzjament ta' tħul mill-ġdid tal-bank u il-fond ta' riżoluzzjoni. Nafu l-Kummissjoni tħalli fidejn l-Istati membri li jista' jkollhom żewġ fondi fond tal-kupru ta' risoluzzjoni u DGS, il-skema ta' garanzija depositi u nkella jkollok għażla waħda minn dawn. Ovvjament il-Kummissjoni u l-istorja ivarjaw minn stat membru għal ieħor f'dan ir-rigward, ma hemm ħaġa waħda ċara. Tkun xi tkun l-għamla tal-fond għal ħafna snin li ġejjin misser ikun fond kbir biżejjed li jkun jista' jservi ta' salvataġġ għal bank kbir jew riskju fis-sistema bankarja. Għadna fil-bidunet tal-proċess u dak li naraw bħalissa huwa l flejjes li qegħdin jinġamaw fil-fondi fejn dan jeżistu edin jintużaw b'modi differenti. Fl-Isvezja qed tintuża biex naqqas id-dejn pubbliku u f'pajjiżi oħrajn inġema ferm. Iżda xorta waħda jekk ma tintużax bħalma eh, eh, jintużaw fl-Isvezja u ma flejes mejta għax ma stax tintużom tuża daw il-flejjes, għalhekk daw il-flejjes reqdin qegħdin hemm u mhux qegħdin jintużaw eventwalment għalan tajjeb. Biex ikunu utli, irridu jkunu użati, qed nitkellmu dwar ċifra kbira ħafna bżewġ ċifri wara u għalhekk irqodu attenti. Il-kwistjoni hija din jekk dan huwiex l-approċċ xieraq. U barra minn hekk naħseb li naraw li hemm diffikultajiet mid-diskussjoniet li kenna li konfermaw dan li probabilment l-istati membri musser jaqblu li fond bħal dan jintuża transkonfinalment imma jintuża biss fil-pajjiżi fejn qed jiġi finanzjat. Għalhekk il-mistoqsija din jekk għandniex ikonna approċċ differenti, jiġifieri nsaħħu l-bażi kapitali dan huwa ċar, u mbagħad nużaw ukoll terz tal-DGS bħal ma hemm fir-rapport ta' Peter Siemens. Nużaw terz ta' DGS biex nkunu nistaw nkopru spejjeż amministrativi ta' strumenti ta' pal per pereżempju bridge banks, ecc. Jek dan ikun il-każ, u naraw li jem lakuna fil-liġi dan li tiġi kopert ex post, finanzjament ex post ta' 0.5% minn banek oħrajn. Dan jista' jkun approċ li nistgħu nieħdu f'dan il-każ ma jkollniex bżonn żewġ fondi separati. Għal darba oħra, Id-DGS jintuża għal kull pajjiż u mhux transkonfinalment. Dan ċar. Pala konsegwenza, ovvjament, bil-kem għandu jkun hemm eh, eżenzjonijiet għal bejlin. Għanna bżon din possibilità u dawn l-eżenzjonijiet għandhom jintużaw jew ikunu koperti biss għal bonds jew depositi mid-DGS għad depozituri. Nasal għal konklużjoni dejn ta' bail-in minimu l-Komissjoni għattajt 10% bħala proposta ma ma nafx jekk f'din il-leġizlazzjoni għannix nispeċifikaw eżattament numru speċifiku. Naħseb li għandha tkun responsabilità tal autorita l autorita kompetenti li tkun tista' tiddefinixxi dejn bejlin minimu għal kull istituzzjoni finanzjarja. Għaliex is-sistema bankarja differenti minn pajjiż għal ieħor u anke fiħdan pajjiż wieħed ikollna modelli bankarji differenti għal daqstant forsi il-livell minimu ta' dejn bejlin jista' jvarja fuq il-bejlin dedikat nafu li li kanin proponu għal 5% forsi dan utli ma nafx imma jekk ikonna din iċ-ċifra rridu nqisu koll l-speċifiċitajiet ta' CRD. Jekk bank imur li l-in minn dak li huwa il-minimu bħala rekwizita kapital, għabbażi ta' bażel tlieta, mbagħad dan irid jagħti kont tiegħu mhux ikun hemm 5% oltre minn dan. Għalhekk dan huwa l-punt ta' ħari tiegħi fuq il-ġestjoni, il-management naqbel ma' Gunner għodu attenti anke f'sitwazzjoni ħażina hija kompetenza tal eh, tal-partijiet interessati u tal-azzjonisti biex eh, bidlu il-management imma f'fażi ta' riżoluzzjoni mbagħad sta għall-awtoritajiet li jieħdu rridni f'idejhom u jaħtru lil min iqisu li huma li huwa l-aħjar. Grazzi. Grazzi, issa fisem il-ħodor Filip Lamberts. Grazzi, President, nibda bil-indirizza lilek fil-fatt għaliex Xej mistaġeb, kelli l-impressjoni li raba darba nirrepetu l-istess argumenti fuq l-istess suġġett fil-laqa tal-komitat. U serju fuq dan, għax mux li għanna ħinx naħlu u tafu iktar minni dan u minn kwalinkwa persuna għawnek, ma stax nibqaw nħamp u nirrepetu l-istess affarijiet darba wara l-oħra, naħseb li aħjar ikonna dan id-dibattitu wara ma nidħlu f'emendi ta' kompromess. Nifhem mhux qed nipponta subajja lej Gunnar għaliex nafu li hemm numru ta' emendi li huwa enormi u jekk tagħmel emendi ta' kompromiss fuqhom dan jitlob ħafna ħin. Sta xorta waħda da kollu li smajt sissa diġà intqal xi darba jew oħra nista' noqgħod intenni l-istess ħaġa għal raba darba l-istess argumenti mhux ser nkun imġien nagħmel dan u għalhekk ħankun limitat fil-repetizzjoni tiegħi. Iżda frankament naħseb li nistgħu nġestu l-ħin tagħna aħjar fil-Kumitat Ekon. Minkejja dan, l-ewwel net ma nix ninsow li dan huwa test li jemmira biex nevitaw li jkun hemm impenn ta' minħalla settaxxa biex jisalva istituzzjonijiet individwali, mhux test biex insolvu kriżi sistemika għaliex ir-riżoluzzjoni ta' dan jista' jiġi kodifikat. Din hija xi ħaġa li titlob ġudizzju, test bħal dan qed jimmira li jevita li jkun hemm istituzzjoni individwali li twassal għal riskju sistemiku. U għalhekk għal dan l-an kwalinkwa involviment ieħor ta' min jerfa dan il-pis irrid jitqis bħala każ ta' emerġenza biss li tużaħ. Fejn ma stax tagħmel mod ieħor. Fuq il-kwistjoni jekk se tkun ta' periklu għall istituzzjoni oħra, le, jekk aħna naqblu li dak li ħajer fal pejs ħajkun inħallas it-taxxa, irridu naqblu li l-istituzzjonijiet irridu jħallsu u jpattu għall-iżballi li jagħmlu. Jekk ma jistax ikun aktar li minħallas it-taxxa jerfa' dan il pejs u jħallas għal affarijiet li ma milxu. Jekk ħanażlu bejn istituzzjonijiet finanzjarji u n-nies minn ħalla 16 jiena mmur favur n-nies favur minn ħalla 16 għaliex il-banek it-tajbin jispiċċaw ħalsu għal banek ħżiena jew mmexxija ħażin. Din parti mill sistema bankarja wara kollox, u għalhekk irid ikun hemm istituzzjonijiet li jkollhom politiki bejn xulxin għal disciplina u disciplina tas-suq. Dan li rridu. Għalhekk din hija prinċipju ewlieni u naħseb li n-numru tal-emendi li aħna ressaqna jistgħu jitqisu f'din il-lenti. Issa, it-tieni punt. Meta naslu għal pjanijiet, irridu niżguraw li l-istituzzjonijiet ikollhom pjanijiet kredibbli għall-irkupru kif ukoll għar-riżoluzzjoni. Iżda issa nistgħu nispiċċaw f'sitwazzjonijiet u għandna nifraċċaw dan hemm ħafna bħal dan kemm fl-Ewropa kif ukoll l-Istati Uniti u nħawa oħra, irridu naraw x'ma jistax jiġi rkuprat jew riżolut. Ħafna drabi l-banek ikunu komplessi wisq u kbar wisq. Għalhekk irid qogħdu attenti. Naħseb li l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni riferiment mal-kollega li nim il-mikrofonu ikompli kellim fuq l-autoritajiet ta' riżoluzzjoni ta' rkupru rridu jaraw li jagħmlu mod biex il-banek ikollhom eh, pjanijiet fattibli biex jekk il-pjan ma jkunx adegwat għal bank il-bank irid ikun adegwat tal-imod biex il-pjan ikun tajjeb għalih. U viċe versa. Ġifiri jekk aħna rridu nkunu seri biex nevitaw li jkun hemm l-involviment ta' min ħalla 16, nevitaw il-konċett fejn li tkun birwis kważi ma jpermettilekx li jkun hemm il-possibilità li tfalli. Jekk ikun hemm intità bħal din dan perikolu wis u jiswinna wis flus. M'għandux jeżisti u m'għandniex ikonna istituzzjonijiet li jkunu kbar wis li ma jistgħux ifallu. Dan huwa lan tal-emendi tagħna wkoll. It-tielet punt li nixtieq nagħmel fuq il-fondi ta' riżoluzzjoni Aħna proponejna l-ewwel nett li jkollna riżoluzzjonijiet iffinanzjati minn qabel kredibbli ta' rizoluzzjoni, nafu li ż-żewġ approċċi huma tajbin, ma jkollokx il-fondi minn ħalla it-taxxa ħallas għares għall-iżballi li jagħmlu l-banek u jekk dawn il-banek ma jkunux ma dawn il-flejes ma jkunux disponibbli, mbagħad tara kif ħadd qaxxar il-banek biex tipprova għalmenu tirkopra xi solt. Għalhekk jekk dan ma jkunx possibbli rridu qogħdu attenti. Rridu kunu ġusti, ejja niżguraw li kulħadd jagħti il kontribut tiegħu biex bjek anki dawk il-banek li jridu jiġu eh, kollom risoluzzjoni tagħhom ikunu involuti. Fuq l-involviment tal-DGS, skemi ta' garanzija depozitu, rridu niżguraw li ma jkunx hemm periklu morali hawnhekk. Dan ifisser li aħna ma nemnux li riżoluzzjoni tista' tiswa aktar mid-DGS, jekk ħat involvi d-DGS rrid ikun hemm mod biex ma tkunx tiswa iktar minn insolvenza. Għal inkella għalhekk inkella ma jkunx hemm inċentiv anzi jew ikun hemm inċentif li wieħed imur riżoluzzjoni u mhux joqgħod jagħmel ix-xogħol kollu biex jevitah. Fuq kwalinkwa tip ta' intervent, nirringrazzja l elisa tal-li għajmed dan il-punt, aħna rridu pannen diversifikat ta' strumenti biex bekk ikunu jistgħu wissu lill-awtorità ta' riżoluzzjoni la xi ħaġa sejra zmerċ fih dan istituzzjoni. U dan għandu jkun xogħol ordinarju. Jekk l-unika trigger li jkollna ikun kapital regolatorju, allura hija sitwazzjoni fejn jew tinsaf periklu jew le. M'hemmx sfumaturi fin-nofs u għalhekk irridu attenti. Bekk tkun tista taġixxi għaliex inkella taġixxi biss fejn tkun pożizzjoni f'skomda u mhux fejn hemm diffikultajiet. Aħna rridu naraw fejn hemm diffikultajiet, dan ma jfissirx li mbagħad kwalinkwa twissija min naħa tal-panel twassal li jkun hemm intervent awtomatiku, ma rridux li jkollna software fejn computer awtomatikament jaqbad u jħorridni fideh flok l-istituzzjonijiet, għalhekk irridu triggers li jistgħu waslu biex iwissu lill-awtoritajiet li iva xaġa tista' ssir. Li kwalinkwa strument ta' interventi jkunu hemm u mhux dawk ma jkunx hemm strumenti li jippermettu li ma jpermettu, skużawni, li l-autoritajiet ta' intervent ma jintervjenux u joqodu fuq is-sistema automatika biss. Għalhekk rridu li din ir-riżoluzzjoni ikolla firxa wiesa ta' ta' triggers u mux tmur lilin minn livell ta' likwidità. Nafu li dawn ġew iktar laxki mill kumitat ta' Basel, irridu jsegwuhom xorta waħda, imma xorta waħda m'hemmx intervent automatiku. Mhux għax inti ħadd tinżel taħt il-livell ta' kapital minimu jew taħt ir-regoli ta' likwidità awtomatikament xi ħaġa tessir dejjem hija kwistjoni ta' ġudizzju. Aħna minn tal-inqas irridu diversità ta' twissijiet biex bekk niżguraw li naġixxu mill-aktar fis possibbli mill-aktar stadju kmini possibbli. Nista' nibqa' għaddej u għaddej imma nasal għall aħħar punt fuq separazzjoni ta' dmirijiet bejn is-supervizjoni u riżoluzzjoni. Punt importanti toġobni e, l-espressjoni ta' Wolf li e, nkunu qrib ta' xulxin imma mhux taħt l-istess saqaf. Rridu għodu attenti anke f'dak li ġara vizavi Basel, rridu naħdmu bħeffa mhux ikollok żmien twil fej t-intervjeni, imma meta tasala l-irkupru jew riżoluzzjoni dan jista' jkun ir-riżultat ta' awtoritajiet ta' supervizjoni. U f'dan ir-rigward dawn l-awtoritajiet forsi eh, jippuntaw subajhom jihbow wara subajhom u jippruvaw jaħbu rizoluzzjoni biex ma jirrux li l-bank wasal f'xifer l-irdum. U għalhekk irridu noqogħdu attenti, Wolf Klins naqbel miegħu fl-espressjoni li qal li rritu kunem hemm li jkunu qrib imma mhux taħt l-istess saqaf mal-banek. Nindirizzaw il-punti li qajmu l-kollegi naqbel ma dawk li jgħidu li rritu ikun hemm ftit eċċezzjonijiet fir-rigward l-istrumenti li jistaw eh, kollum bejlin. Aħna meridux noħolqu safe havens jew minn tal-inqas għal dejn fuq medda qasira ta' żmien milli mbagħad iwasslu reperkussjonijiet negattivi fis-sistema kollha. Le. Ħaġa tajdin imma ħaġa oħra li tajt li kulħadd kollox jinsab fuq l-istess livell għax il-koll nafu li kwalinkwa ħaġa li taqqa taħdin il-kriterju ma tkun tista' tagħmel xejn. Aħna ma rridux naslu sa dal-punt għax jekk ma jkunx hemm ċarezza allura l-pjanijiet ta' rkupru jew l-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni jistgħu jiddeċidu li ma jagħmlux ma jużawx il-bejlin għax ma jafux impazzer ikun hemm. F'dan ir-rigward li jkollok livelli differenti jew tranches ta' assi li jistgħu jiġu ehm, salvati bejl din titqot attent għax is-suq jista' jkun differenti, ħajkollok prezzijiet differenti u dawn ituna indikazzjoni tal-fiduċa li jkollhom jew ma jkollhomx l-istituzzjonijiet Kif ukoll irrid ikun hemm domanda. Naħseb li hemm domanda għal daw klassi li jkollhom li waslu għal iktar ritorn. Ovvjament ikollhom iktar riski. Mhix ħaġa ħażina li jkollna tipi differenti ta' strumenti fuq is-suq u f'dan ir-rigward iva ġerarkija tal-istrumenti disponibbli hija ħaġa kritika. Għandna bżonn ċarezza bil qudiem għaliex ma nistgħux ngħidu li jista' jkun hemm bejlin f'każijiet serji u f'każijiet fejn hemm bżonn ta' intervent. Naqbel mal-kollega li ngħidu meta ngħidu li mhux kulħadd irid ikollu l-istess mudell ta' negozju, mhux kulħadd irid ikun strutturat bl-istess mod, aħna nagħtu valur għad-diversità tas sistema bankarja importanti ħafna lina xi ħaġa li nemnu li l-leġiżlazzjoni titqis għalija u anzi għandha tħeġġiġa. Irridu l-leġiżlazzjoni li iżid diversità mhux naqqasa. Minkejja dan rridu nkunu kawti. Meta naj nisma' l-min jgħid li jekk ikollok iktar mill-rekwiżiti minimi ta' kapital ma titlob xaddejn, tittara l-kwantità xini. Jekk ikollok 0.01% li l-in mill-limitu ta' kapital, mbagħad tista' gawdi minn dejn bejlin ta' 5% dan ma jaħdimx. Irritu konna mod biex l-istituzzjoni differenti jkollhom garanziji eh, ta' sigurta b'mod differenti. Wieħed jista' juża buffers ta' kapital, ieħor jista' jkollu eh, buffers ta' kapital minimu jew sensiela ta' buffers ta' kapital skont il-liġi jew inkella żewġ għażliet f'daqqa jew strumenti oħra. Iva għalhekk għall flessibilità mhux il kulħadd impoġġu fl-istess direzzjoni imma imbagħad verament irridu istituzzjonijiet li jkunu salvagwardjati u jekk dan huwa l-każ irridu naħdmu favur is-sigurtà. Naf li hemm uħut li ser jgħidu li dan ser ifisser li ħajm kollu impatt negattiv fuq l-ekonomija. Nala b'dal punt, għanna nirrikonoxxu l-fatt li tkabbir li tant nies ħadnu hawnhekk li suppost kellna eh, tevetanna l-krizi ma waslitna l-krizi, waslet minħabba sensila ta' ta' strumenti, jkollok over-leveraging ta' kemm l-istati kif ukoll numru ta' istituzzjonijiet finanzjarji li waslet għall attivitajiet ekonomiċi li suppost laqqas biss kienu jeżistu l-ewwel qabel kollox. Ma jistax ikollok attività ekonomiko akkost ta' kollox huwa minnu li jekk ikun hemm stati li qed jagħmlu deleveraging u jekk qed jagħmlu dan, iva dan fuq medda qasira ta' żmien ħajkollha effett negattiv fuq l-ekonomija, imma bil-mod il-mod l-affarijiet ħajmorru ħajqilbu l-aħjar. Nistess japplika għal banek. Jekk ikun hemm deliveraging tal-banek da ħajkollu effett negattiv fuq l-ekonomija, fuq il-bonuses, fuq il-pagi, eċetera, eċetera. Irridu nibdew hemm, nirrikonoxxu dan u dan nagħmluh biex is-sistema tkun tiflaħ aktar u tkun aktar b'saħħitha. Dan tfisser kisbiet fuq medda qasira ta' żmien, iva m'għandhomx ikun ħlas għal gvernijiet jew imbagħad nagħlqu għajnejn għal banek oħrajn irridu jagħmlu tajjeb għal nubijiet tagħhom kif għal il-kollega Ġermaniż. Grazzi, Filip. Iva Fena jiena kelli xinajt hawnhekk ukoll. xtaqt bisnajt li Filip Lamberts għal ħafna li jina naqbel miegħu għandu raġun semma baqade għal 13 minuta u nofs jekk aħna nkomplu għaddejjin bħal dan ħadd hlif, ix-shadow se jkollu biżejjed ħin biex jitkellem. Għalek, jew se niskenu fil-qasir, fil-qasir, fil-ġejjien, jew eh, niftħu iżjed ħina l kellima Grazzi ħafna vena jiena kont se wieġeb għal kommenti li Filip Ressa, ir-rapporteru Shadows fil-fatt, qed jieħdu ħafna mizmin u jiena naf li għandna 13 il- 1300 eh, emenda. Jiena mandi ebda intenzjoni li maħniġ se nas skambju ta' ideja tu opinjonijiet dwar l-emendi. Lan għawnek u li natu il-kelma lil dawk li res u emendi u koll li l-in shadows biex jispiegaw dak li res u dimna jena ninsab dizabuntata ħafna illi sissa ma kellix analizi ta' xiftit mill-emendi li ġew resqi mill-oħrajn. Mux ma jistax ikun li kollox isir fil-laqat tal-shadows u mhux qudiem il-pubbliku. U bekk se nkomplu jina għandi kelima oħra fuq il-lista tal-kelima u jekk għandna bżonn ta' iżjed ħin nibqa' għaddejjin jiena nixtieq nkun naf um, x'jaħsbu n-nies dwar il-emendi li ġew imresqa mill-oħrajn mhix vabu mill-oħrajn. Ħadd um, ma semma daw hawnhekk għandna l-kelma le Filip minix se nagħtik il-kelma se nkomplu għaddejjin jiena ngħidlek biss illi dan huwa importanti jekk ix ma ma' ma jajdu xi ħaġa ġdida dan attor tagħhom mara kollox isa Vicky Ford li huwa xadu għall ECR jkirġbok. Iva. Il-likes. Mela, se nipprova nitkellem fil-qosor dwar l-ambitu nafu li banek differenti jistaw eh, jikkaġenaw il-krizi differenti naf, nasab li l-banek kolla għandhom jiġu inklużi, za nasab li għanna nkunu proporzjonati fi rigward tal-banek specifici. l esklużjoni passur Feber li mux xadaw il-banek u l-sieda eh, publiku publika jina ma naqbilx jista' jkun hemm xi banek izda għanna namlu analizi fi rigward l stati membri għax naħseb illi dina tele il-situazzjoni eh, ġermaniza. Nasab illi il-banek li kollu jisida eh, publika jista jkun ta' persuna publika. U banek iż l-esenzjoni ta' Sir Lions, l-esenzjoni għal-banek iż-żar jiena ma naqbilx ma dan lanqas. Forsi eh, skema proporzjonal li dwar Bejlin, nasab li dwar il-Bejlin, nasab li dan għandu jkun kredibli, għand nasab li l-ambitu tal-Bejlin għandu jkun definit bħala wiesa kemm jista' jkun, iżda għandna eh, naħdmu fuq il-kwistjoni tal tal-kal-kuntaġun. Jiena eh, nasab li għandu jkun hemm flessibilità biex neskludu xi responsabilità mill-bejlin jekk dan fl-opinjoni tal-awtoritajiet jista' jwasal għal iżjed kontaġun jista' jinfirex jiena qed rajt għalin li mhuwiex shadow fil fatressa emenda bħala lisa illi hija shadow. Mela, ambitu wiesa, iżda flessibilità fil-rigward tal-kontagġun. Jiena ħassart l-esenzjonijiet fil-rigward tal-deposti koperti mid-DGS ma jistaw jiġu inklużi għax nasab li DGS għandu jina ta' downloadot u fil-rigward tal-ambitu wiesa jiena suġġerejt xar esklużjoni għax naħseb li għanna bżon tal-self bejn il-banek fuq medda ta' żmien qasir fl-Ewropa. Dik hija kwistjoni għalija. Jiena ma naqbilx dwar ammont minimu, jina għandu jkun bażat fuq il- għandu jkun bażat fuq il-riskju. Għanna jkunna l-approċ għabbażi tar riskju iżjed mill- mill- mill-opinjoni l-oħra. Ma nix neħdu il-risk assets u parti mill-kaġun ta' krizi għu għalli kanna jkonna flessibilta. Dan rigward. U minima għabbażi ta' totali mux sejkun bizzejiet. L-emenda fil-gwad ta' valutazzjoni tal-impatt eh, ekonomiku eh, mux realistiku fil-rigward tal-żmien, iż-żminijiet involuti, u l-emenda ta' Deo Fer fil kwart tal-bejlin bħala l-axħar ta' nasab li dan huwa mwir veloċi wis meta tipprova tħaffef. Jina naqbel mal-rapporter illi ma nix nkunu riġidi wis fil kwart tal-teħid tal deċizjoniet illi hemm xi standards tekniċi ġew frigwad tal-lipjanar tal-irkupru aħna rriġu di wisna sapellisa fil-fat res eċemendi għawnek. Jina resaq. U kol illi għanna nizguraw li ejba tirrispetta il-klazla tal-regolament ta' fiskali li kienet fil-flejba oriġinarjament. Kienem ħafna kwestjonijiet mill-qwa, specialment fil-gwar tal-istati membri ġodda, specialment fil-gwar tal-artiklu 15, kont naf li eh, din il-kwistjoni kienet se tressa u rajt li ħafna ħasru fil-gwar tal-post li kunu il-home jista eh, i-provajt insib bilanċ fil-gwar tal-home jo, eh, kwistjoni tal-home jew tal-host. tal home jo tal host nittama li l-istati membri ġodda jistaw jaċċettawhom fil-rigward ta' depositu bħala preferenza mod biex niproteġu il-depozituri u anki minna ħalla sit-taxxa illi jkunu jirtu post il-depozituri taħt l-iskema ta' garanzija hija li depozituri ehm, jitpoġġew fil qċata ta' ġerarkija u bekk innaqsu l-possibilità li kollom il-investimenti tagħhom miktuba, miktuba u għalhekk daħħalt um, emenda li tajdina li l-iskemi ta' DGS għandhom um, ikollhom post pari passu mal-krediti oħra li mhumiex uh, appoġġati. Uh, xi pajjiżi bħal Portugal pereżempju daħlu fil-post il-preferenza għal depositi naf li din kwistjoni hija sensitiva ħafna fil-Portugal u kienet waħda mill-ħtiġijiet ta' trojka. Kien hemm pajjiżi li kienu qed iħarsu lejn din il-possibilità bħala alternattiva biex nibnu biex nistabbilixxu xi fondi uh, pristabiliti. U jiena fl-aħħar naqbel ma dakollu li intqal minn mulfa eh, hemm tħassib dwar id-daqs tal-fondi, forsi għandna eh, inżidum jiena naf dak li intqal mill-Mario Drago fil-gwar ta' sensibilità dwar l-użu tal-fondi transkonfinali jiena ħassart u neħħejt minn din diskussjoni id-deċiżjoni sħiħa dwar l-użi tal-fondi. Issa forsi mhux bekk għandna nimxu l-qoddim. Pajjiżi differenti għandhom approċċaw il-mod kif il-banek għandhom jieġaw iħalsu l-mina ħalla 16 eh, frigward ta' din il-garanzija b'mod differenti. Hemm pajjiżi bħal l-Iżvezja pereżempju li għandhom um, ehm, fonta risoluzzjoni li jista' jittuża bħala tpaċċija debitu nazzjonali hemm soluzzjoni Ġermaniża biex jużaw parti mill-iskema ta' DGS hemm pajjiż ieħor li jiena nafu sew. So illi daħal taxxa tal-attivitaj fuq l-attivitajiet għal-banek minn flok ma jkollhom resoluzzjoni biex jieħdu l-flus dawk il-flejes jintuża jitlu direttament għal-teżor biex min ħallas it-taxxa dawna kolla nistaw niddiskutuhom għanna jkun l-flessibilità u inżommu moħna miftuħa frigward tal-appoċ eh, finanzjarju eh, fost il-gruppi jena naf bitċar li jem banek gbar ċerti banek gbar li jorganizaw ruħom taħt sistema ta' sussidjarji u dawna kienu iżjeċ reżiljenti fil-krisi finanzjarja. Dawk il-banek u mamħazbin sow dwar jekk da il-kidba il li t-nislet hawnhekk jistgħu immajna timmajna l-istruttura li huma daħlu għandna nisimgħu bir-reqqa dak li jintqal minn dawn il-banek fir-rigward tal-subsidjarjetà, il sussidjarjetà taħt il-ġurisdizzjonijiet differenti fir-rigward tal-triggers u la darba jiena għandi rispett kbir għal-relatur peress li jixti il-ċarezza il il diskussjoni sħiħa dwar CRD hija ma titrattax biss il-kapitali minima li tista' ddaħħal il-banek fil-problemi, hija l-problema ta' likwidità wkoll u bekk għandna jkollna likwidità u kwistjonijiet ta' mhux eh, fejn m'hemmx konformità bħala trigas jiena se nieqaf hemmhekk biex nagħti lill oħrajn opportunità biex jitkellmu. Grazzi Grazzi lil Viki, jiena eh, kontenta ħafna tal-li smajt fuq l-emendi, il-kommenti tijak dwar l-emendi tal-oħrajn, għandi najti li tlifna 20 minuta f'dan id-dibattitu għax tajna bdejna fid-29 meta waqqafna eh, spiċajna l-punt ta' qabel u kena nistennaw u tlifna mux bis 10 minuti, 10 minuti oħra għax ix-shadows ma kienux prezenti. Għalkemm ir-relatur għaw kien dina miex disciplina tajba u bekkina d-noġġezzjoni, etnoġġezzjona eh, bil-qawwa għax jistat jispiċċana l-ħin. U minix se nirristringi il-kellima illi għana għandi Danuta taħħubna Marcus Ferber, Oli Ludwigsen, Jena, Van Langen, għax il kellima oħra li xti jitkellmu jkjoġbok għal-lista, Peter Seaman, għaw xaħat iħorik li xti jitkellem jkjoġbok? Danuta jkjoġbok. Grazzi ħafna, Sharon. Jina ifokajt fil emenditi għaj fuq il-riskju li se kunem fil-bilanċu bejn l-autoritajt tal-home u tal house fil-sistema. Naħseb li din hija waħda mill dawk il-kwistjonijiet li hija magħrufa saw u mifhoma saw minn kulħadd. Iżda diffiċli biex issib bilanċ legali. Eh, bejn bejn l-interessi involuti nafu illi hemm sussidjarji u li se jkun hemm sussidjarji li huma ta' importanza kbira l-istabilità finanzjarja f'pajjiż li qed jilqa' host country ma nistawx naffordjaw li konna rezoluzzjoni bankarja fis sistema li tku illi illi tista' twassal l instabilità u naħseb li huwa kruċali id-dover tal-Parlament Ewropew biex issib bilanċ aħjar f'dan ir-rigward. Naħseb ukoll illi natu kelma iżjed qawwija lill awtoritajiet hija rilevanti jiena naqbilt ma' Gunna meta fimtu li kienet jgħid jew jimplika li tibdili tal-sistema tal-iba tal jistaw ma jkunux il-sistem il-soluzzjoni ideali u bekk għanna nħarsu lejn l-autoritajiet nazjonali bħala mod komplementarju biex naħdmu jiena semmejt il-riskju li eh, għal għal eh, sistema finanzjari li jekk ma sebux bilanċ iżda għanna niftakru illi illi hija l-autorità illi qed tilqa li fl-aħħar mill-aħħar hija responsabbli għal riżoluzzjoni ta' sussidjarja. U din riżoluzzjoni u fil-fatt qed tħallas. U mingħajr ma nidħol fid-dettall jiena għandi ngħid li nittama bis serjeta li ma nitilfux il-bżonn illi jinsibu bilanċ aħjar u zjed sigur fil ta' kompromessi. Nittama li dana ma jintilifx biex insibu kompromess biex ikonna proċess bil-miftuħ biex niksbu il-bilanċ meħtieġ għax naħseb li dan huwa fl-interess ta' kulħadd fl-Ewropa. Grazzi. Marcus, jekk Grazzi ħafna, mela jiena nixtieq nagħmel preżentazzjoni għasira il-sistema bankarja fil ġermanja għandha tliet tipi differenti ta' banek u hawnhekk qed nitkellmu dwar l-effetti li dan il-provizjoni, il dispożjonijiet se se jkollhom fuqhom. Um kenna diversi fallimenti fil-banek fil fil-Ġermanja u kull tip ta' bank kellu jħallas għal falliment. U mux il-mina ħallas it-taxxa. U għalek kenna għanna sistemi x-istati membri li jett jaħdmu bekk mannix imbidlu kollox x-istati membri li mandawx sistema jew għandhom sistema li ma taħdemx. Dak huwa l-ewwel punt tiegħi. It-tieni punt li jħassibni ħafna illi huwa l aġenzija ta' Klassifika tal-Valutazzjoni, rating agencies, il-Banek uh, pubbliċi għandhom xi xogħol partikolari biex jipprovdu l-fondi biex jipromovu per eżempju l-użu tal-forum rinnovabli tal-enerġija, eccetera, eccetera hemm oħrajn li suppost jipromovu l-SMEs per eżempju. Per eżempju, eh, affarijiet bħal dawn ma tistax taqbel dawn ma' banek l-oħra li inkludu kategoriji oħra ta', ta banek Ġermaniżi. U bekk jekk irridu jkollna l-istess regoli għal kulħadd f'dawn il-fondi eh, li jkunu ta' bailout se nitfaw pis fuq dawn il-banek eh, b'tant spejjeż li ma jkunux jistgħu jaħdmu sew. Bekk nittama illi din hija ħaġa li r-rapporter eh, se jieħu konsiderazzjoni hawnhekk qed nitkellmu dwar bank partikolari li jaħdem um, f'qasam importanti ħafna u għanna nħalluhom barra l-ambitu tal ta' din il-ħaġa għax xogħolhom huwa importanti ħafna għalina biex niksbu il-lanijiet tagħna lokalment. Grazzi ħafna. Olli Lukitzen Kirschbach. Grazzi. Grazzi ħafna. Nasab li hemm nuqqas kbir fil-proposta tal komissjoni. U din hija l-perspettiva tal-impjegati li titħalla barra. Il-banek għandhom impjegati li jagħmlu x-xogħol U dina qed tiġi ignorata f'din proposta. Dana mhuwiex aċċettabbli għax fid-dinja reali il-ħaddiema u r-rappreżentanti tagħhom huma importanti ħafna meta bank jidħol fi diffikultà. Importanti għall l-impjegati u r-rappreżentanti tagħhom dawna għandhom ikunu jistgħu jifmu dak li qed jiġri biex ikunu jistaw jaħdmu mod kostruttiv biex jizguraw illi l-bank illi daħal f'diffikultajiet se joħroġ mid-diffikultajiet u nasab li għanna niksbu bilanċ tajjeb rigward tal-impjegati. Tal għanna jkonna pjan b'informazzjoni li għanda tinata u dialogu li għandu jisir mal-impjegati mill-istituzzjonijiet u anki ma' rappresentanti tal-ħaddema. Dawna għandhom jiddaħlu biex ikollhom il-possibilità biex intervjenu fil-proċess seħħ. kollim kif rizoluzzjoni u fil-proċess tal-il-kuplu għanna jkonna dan u koll għandu jkunem responsabilta biex jinformaw jinformaw l-impiegati u rappresentanti tagħhom. Naħseb illi l-impiegati l-istaff għandu jintaraf bħala bħala assi fil-rigward tal- ta, ta problemi fil-bane. Grazie ħafna Vena, għandek il-kelma. Grazzi. Jina nishtiq nitkellem fil-qosor. Ovvjament għanna proposti eh, fuq firxa wisa ħafna frigwar tal-ambitu tal-applikazzjoni għawnek l-istituzzjonijiet kollha li jaħdmu fuq eh, it-titlu ta' sigurtà u eccetera eh, eċetera ma tantx hemm rieda illi nżommu f'moħħna l-punt li għadu kif issema Mr. Feber illi għanna għanna organizzazzjonijiet eżistenti li jistaw jitħallew barra. Sewa jek tkun istituzzjoni kif tkellem dwarha. Jew Iżda dawn huma istituzzjonijiet li eh, trittatihom xi garanzija mill-gvern federali, eh, eh, mill-istat federali, mill-gvern reġjonali jew mill-gvern u jekk biex ma nimmajnawx il-istituzzjonijiet li qed jaħdmu sew. U f'dan il-kas ma jkunu xed naħdmu sew jekk nagħmlu hekk. Bħal kollegi tiegħi jiena naf dwar banek Ġermaniżi li eh, fejn qatt ma kellna fallimenti tal-banek f'dawn l-organizzazzjonijiet. Għax dejjem kellhom arranġamenti eh, xirqa biex ikollhom bailout u hemm mekanizmi li jaħdmu biex jiprevjenu il-ka il illi jisponta xi każ ta' falliment. U għalhekk aħna nixtiequ li konna dawn l-organizzazzjonijiet barra mill-ambitu u resaqna diversi emendi u nittama li jittieħdu konsiderazzjoni sur Ferberg għandu raġuna. Hawnhekk. Tini punt tiegħi. Jekk għandna organizzazzjoni daqshekk kbira li se tkuna marbuta wis għal mad-daqs tal-banek li eżistenti ir-regoli li applikaw fil-gwad tal-direttiva eh, ta' somzi tal-kapitali għandhom eh, livell um, minima bħala eh, valur u għanna definizjoni stretta ħafna fil-gwad ta' thresholds U b'dan il-mod inkunu nisaw nkopru dawk il-banek li jiddaħlu fil difikultajiet 60 biljun euro s-semma jekk tieħu Dexia, Bankja eh, u oħrajn dawn huma ħafna il-fuq minn dan il-limitu. U bekk ma tistax tuża il-problemi esistenti biex tiġġustifika regola biex tkopri l-banek kollha u l-organizzazzjonijiet kollha. ATC ma jkjoġbok, grazzi. Eh, Battek tajt il-President. Insomma, 8 biljon naħseb, jgħajt il-kellim. ta' dawn il-banek għal-promozzjoni, kif intqal Sir Ferber. Għanna nħarsu li li mea, banek se jiġu inklużi f'din sistema u meta namlu hekk għanna nħars infittxu għall-eċezzjonijiet fosma fejn l-autoritet pubbliċi mhux dejjem ikunu involuti, mhux neċessarjament ikunu involuti. Jista' jkollok stralċ taħt sorveljanza pubblika. Affer eh, kwistjonijiet bħal dawn ma jaffettwawx il-banek għax l-istatus tagħhom huwa tali li kollhom strumenti ta' dan it-tip Rigward tal-EIB, jina naqbel ma xi kellima ta' qabli għanna nikkonsidraw kif se niproteġu l-investituri fl-Australia, l-Svizzera, il-Portugal u koll u anki l-Istati Uniti eh, eh, sistema ta' preferenzi ta' deposituri. U f'dan ir-rapport għandna naħsbu wkoll jekk għandniex ikonna l-possibilità biex id-depożituri ikunu fil-ewwel eh, uh, postijiet fil-ġerarkija ta' kredituri biex kollom vantaġġ eh, fis-sistema kollha fil rigward tas-sistema tal-bailout in ġenerali Skużani tal-li senerġa nirrepeti dan il-punt, pero huwa meħtieġ għandi najt li il-bailins kollha mhux neċessarjament huma biżejjed biex tiżgura li jkun hemm wieħed fil-mija se jkun bizzejiet f'kwalunkwe każ. Għanna naħsbu dwar il-numri, il-ċifri, għal darboħra. Kollegi, kjoġbok ħarsu lejn l-impatt, il-valutazzjoni tal-impatt tal-Komissjoni u tkellimna dwar dawn il- Kelmuna dwar eh, il-valutazzjoni tal-Komissjoni bħalissa edin fi kriżi reali eh, u qed nitkellmu dwar 1% tal-fond. U għandek bżonn illi kollok bail-ins komprensivi biex l-istati membri ikollom jgħatu xi 3% tal-prodott gross domestiku tagħhom. U dak l-ammont jista' jkun ammont li min ħallas it-taxxa jkollu jħallas minkejja l-eżistenza tal-fond tal-bejlen. U għalhekk jiena qed ngħid li għandna bżonn ta' fond ta' bejlen li jkun ikbar wieħed fil-mija se jkun wieħed mis-sitta tal ispejja tal rikapitalizzazzjoni li għandna minħabba il-kriżi attwali u bekk jiena sejjaħt għal koperta ta' 5 fil-mija fl-emenda li ressat. Pala sigurtà u anki illi għandha tintuża fil-ġejjeni. 3 fil-mija mbagħad se jkun għalmenu nofs l-ispejjeż ta' rikapitalizzazzjoni li konna bżonn nħalsu fis-situazzjoni attwali jekk irridu neħdu di bi serjetà għandna għanna neħu l-pis mill min ħala 16 u nitfaw l-pis fuq il-banek. Grazzi ħafna. Mela, jiena kont fuq il- jiena nizzil tismi fuq il-lista tal- tal-kellima jiena daħalt ħafna emendi, jiena kontenta li nispjega iżjed dak li minni se kolli opportunità nispiega unek, anki mar relatur, għandi xie punti li xtaqt insemmijom in ġenerali, xie diversi minnkom tkellimtu dwar l-ambitu tal-R&D u dak li għandu jiddaħħal u li mandu jiddaħħal u naħseb illi il-bicċa kbira għandhom jiddaħlu, iżda naqbel mal-proporzjonalità, Naħseb li l-proporzjonalità tmur li l-en mid-daqs tirreferi għal model tal-negozju tat-tip u bekk nkunu nista' nkopru l-istituzzjonijiet kollha mingħajr ma introduċu eh, xi problema in kwalunkwe osma jekk tħares lejn il-pjanijiet ta' da' dawk jista' jkunu proporzjonali fil-rigward tad-daqs u fil-rigward ta' natura. Pereżempju jekk inti tkun parti minn skema ta' protezzjoni ta' istituzzjoni, dika tiforma parti mir risoluzzjoni u mill-pjan ta' risoluzzjoni u tal-irkupru tiegħek tispjega kif taħdem u eh, ma jkunx hemm daqshekk espostament minħabba l-iskema tal-IPS. U għalhekk għandna nimmiraw illi eh, nilqaw nilqawhom dawn jiena minix tal-istess opinjoni fil-gwar tal-carve-outs palma eh, kien hemm min tkellem hawnhekk. Minix qed ngħid biss illi Irid irid ikun hemm sistema li taqbel għal kulħadd li tapplika għal kulħadd fir tal-kondizzjoni ta' riżoluzzjoni jiena minix favura favuri li nżidu ħafna kondizzjonijiet. Parzialment għax kriżi finanzjarji eh, mhux eh, ma mhux dejjem japplikaw regoli. regoli li eh, xi regoli u l-awtoritajiet irridu jkollhom il-lodot biex jintervjenu skont il-ġirkostanzi. Iżda trid isib bilanċ bilanċ eh, preċiża biex nagħtu liżjed fiduċa lill-investituri. U naħseb illi dawk huma dawn huma ċirkostanzi kif issemmejt inti sur għuna għandek eh, żewġ rezoluzzjonijiet tajbin. Jew ikollok intervenzjoni, eh, sistema ta' intervenzjoni riġida ħafna biex investuri kunu jafu s-situazzjoni tagħhom jew ikollok awtorità ta' Rizoluzzjoni li iċi t-deċedi biex eh, tipproteġi proteġi ħala sit-taxxa. U rridu inkopru um, irridu nsibu pont bejn it-tnejn eh, mingħajr ma naqsu l-flessibilità tal-awtorità uh, ta' rizoluzzjoni li għandha bżonna u fl-istess waqt għanna nimmas uh, ikonna l-iżjed ċertezza legali. Is-semma mill wolfred li jekk ikollok iżjed kapitali tista' tieħu dan il-konsiderazzjoni iżjed minn bail u nasab li jidir li dan li hija eh, pożizzjoni loġika f'rigward tal-setat eh, preventivi dan għal segwi dak li qed jiena nappoġġa setat bħal dawn li jkunu qawwin ħafna Nasab li jekk se kollom jaħdmu eh, bil-forsi irridu kunu intrusivi u għal darboħra se jkonna nsibu bilanċ bejn eh, l-intrużjoni u l-effettività. U kontet, eh, kontet naħseb forsi inti favur l intruzjoni wiz għanna nizguraw illi ma, ma, nib, nispiċċaw situazzjoni fej rridu eh, eh, naplikaw iżjed intruzjoni meta ma rridux u hawnhekk hemm tpaċċija għal darboħra u nsibu niksbu bilanċ hawnhekk. Jiena nappoġġa l-oppożizzjoni għall inklużjoni tal-qodu tal-istat f'dan il-fajl għax naħseb li dan huwa ta' riskju u mhuwiex meħtieġ u bekk biex nistabilixxu l lodot għall istabilizzazzjoni minn naħa tal-istat mhuwiex l-għażla tiegħi il-preferenza għad depozituri huwa semmit naħseb għandna natu attenzjoni bir-reqqa l-esperjenza tal-istati membri speċjalment jekk din hija ħaġa imposta imponuta bħalma eh, sar fi Portugal kif issemma. Naħseb li bekk koprejt il-kwistjoniet, il-bicċa kbira tal-kwistjoniet li semmu għawnek, għandi xie proposti oħra, għandi u koll ressaċi emendi mill-presidenza frigwar tal-atti delegati biex ikonna skeda xirqa birre kif għandu jkun mux ikonna l-Komissjoni li eh, toħroġ ħafna atti delegati qabel ma neqfu għas-sajf jew qabel il-vakanzi naf li għanna xi ftemmiet interistituzzjonali biex naħdu fuq dawn il-kwistjonijiet, iżda mhux dejjem jaħdmu għandna jkollna skeda iżjed fissa għal meta jinħarġu biex nkunu nafu fejn nistaw infittxuhom. naħseb li dan huwa parti mir-regolament tajjeb. Daqshekk li xinajt il-kelma ir-reporter. Grazzi. Very much and uh... Grazzi ħafna nixtieq ringrazzjakom għal kummenti kollha l-riflessjonijiet nixtieq ngħidilkom li fil-preżentazzjoni tiegħi jien qed u tkell qed li ammont ta' emendi mill-gruppi. Tistgħu taraw xejra ċara, ġifiri skont eh, minn fejġej, ġifiri rridu nsolvu l-kustjonijiet, U eh, mawx ironija unek, għax unek et mm, nuru xini il-verita, il-realta għanna dawn is-sitwazzjonijiet differenti rridu aħna naċċertaw li rridu nistgħu nagħmlu l-aħjar li nistgħu għax bekk eh, memx eh, soluzzjoni waħda għal kollox rridu aħna naċċertaw li iva dawn l-affarijiet innaħkuhom dwar l-ambitu tajjeb li jkollna l-punt tatlu ġifri meta jkollok istituzzjonijiet li huma stess ikollhom xi tip ta' għodda ta' riżoluzzjoni rridu aħna naċċertaw li nkunu proporzjonati kemm qed nitkellmu dwar eżenzjoni jew le imma li nkunu sikuri li nistgħu nikkontribwixxu għal sistema bankarja tajba fl-Ewropa. Jiena naħseb li huwa importanti li jkollna dawn il-konsiderazzjonijiet u dana mhux qed ngħidu bħala dibattitu imma jekk inti tħares lejn l-1600 emenda il-koll kemm aħna nafu u maw xej ġdid hawnhekk mhux faċli li nifmu emenda separata peress li qed nitkellmu dwar u jew and what, jew xi ħaġa iktar li xi kultant ikollhom impatt enormi ma trid tiddiskutuhom dawn ikoll nixtieq li jkolli laqat ma dawk il-kollegi li jixtiequ jispjegaw iktar kif għamilna hawnhekk fid-diskussjoni. Jiena naħseb li bekket nifaċilitaw l-affarijiet għalhekk jiena naħseb dwar l-ambitu Nistanajtek semmejt u kol senjura ċer li ħaġa li jett minn numru ta' kollegi il-bilanċ bejn home u host. Mux qed nitkellmu dwar prestiġju, eh, le qed nitkellmu dwar kif nistgħu aħna niksbu bilanċ ġust bejn uh, kif uh, nimxu aħna u kif qed il-problema li xi stati membri is-sussidjarji jew il- um, il-kumpani uh, daughter companies uh, dawn uh, dawn dan ir-rwol tagħhom huwa sussidjarju, ma l-iktar ħaġa importanti li tridu tfittxu l-grupp għax hemmhekk irid ikollok ir-responsabilità ewlenija għal darb'oħra din il-leġislazzjoni dwar li responsabilità ta' fuq eh, l-azzjonisti u s-sedin tajjeb li nifukaw fuq il-gruppi imma umbat naraw eh, kif nistaw naċċertaw li hemm dan il-bilanċ. Rridu naraw kif ħanamlu dan u e, se nagħmilha l-almu tiegħi sabiex nikseb bilanċ tajjeb. Irrid ngħid ħaġa waħda Ġifiri, il-kol kemm aħna eh, periti, il-kol kemm aħna dizinaturi, xu kultant eh, nasbu li nistgħu niddizinjaw il-futur. Imma iktar ma nkunu dettaljati fil-leġislazzjoni, iktar aħna et naraw eh, se jkunu d-deċiżjonijiet tal-futur ma nippruvaw nagħmlu dan ma ma nafu xejn dwarhom tajb li kollna kjarifika dwar il-kompetenzi, il-pjattaformi, il-mandat u il-bilanċu tajb u koll li naċċertaw li kull situazzjoni eh, tista' tkun l-aħjar soluzzjoni possibbli. Nixtieq nfakkar kollegi dwar ħaġa fundamentali u dana qed ngħidu bħala tweġiba għal dak li għadna kif smajna mill-President hemm differenza bej bank eh, għati minn krizi u le e, minn e, iponta subaħ lejn l-Istati Uniti qed jgħidu li e, solvew l-affarijiet mod faċli mingħajr intervent mill-Istati ma nixin fakkarkom li Iva kien hemm l-ikbar nazzjoni kapitali u l-azzjonisti ġew appoġġjati ma ma tilfu rebla flus. U jiena ma naħsibx dan eh, għanna nimxu hekk fl-Unjoni Ewropea, jiena naħseb li meta għanna intervent pubbliku differenti rritu ikun hemm irridu jkunu ċari, eh, leġislat imma meta inti tinsab fi kriżi bankarja l-affarijiet huma vera kbar, ġifiri iktar minn xi riżoluzzjoni Iva, irridu aħna nħarsu lejn is-settur bankarju li qed jiffinanzja l-ekonomiji tagħna, ġifieri dawn huma ekonomiji li huma pjuttost kbar. U rridu aħna naċċertaw li nistgħu aħna nippermettu li jkun hemm l-istabilità f'dan is-sens. Jiena qed nipprova naħseb dwar din il-leġislazzjoni l-ewwel xi ħaġa bħala preventiva u mbagħad il-ġestjoni bħala l-ġestjoni tal-kriżi u li noqdu nanteċipaw, għet nitkelmu dwar li naċċertaw li għandek struttura soda tal-finanzjament tal-banek. Dawn huma l-oddot bejlin oħrajn, imma fi żminijiet ta' kriżi kollok l-oddot differenti u li huma importanti u regoli ċari dwar kif tista' taħdem fuqhom ma nistgħux aħna naħarbu mill-fatt li kull darba ikollok kriżi bankarja vera jekk kien ikollok xi tip ta' intervent pubbliku. U jekk din l-għodda mhux disponibbli mela inti ħadd immina l-kredibilità ta' sistema bankarja Ewropea. Mhux qed ngħid li din trid tkun um, l-ewwel għażla jew it-tieni ma jrid ikollok dina bħala għodda. U f'dawk il-pajjiżi fejn hemm problema sovrana sabiex li kontribwixxu rridu aħna niksbu dan fuq livell Ewropew permezz tal-ISM. U nixinfakkarkom kollegi li dan huwa intervent pubbliku qed nitkellmu dwar il-flus ta' minna ħalla 16 u uh, għanna bżonnu dan il-flus ovvjament għax dan ipprovda l-kredibilità għas-sistema bankarja Ewropea dan rrit ikun possibbli fuq eh, l-ewwel livell, fuq il-livell tal-istat membru, imma mhux qed jaħdem rajna li kien hemm bżonn għal dan l-intervent pubbliku għax li jessem tajċi tajt, mhux qed nitkellmu dwar inizjattiva privata hemmhekk. Għalhekk tridu tħarsu lejn dawn l-affarijiet b'mod realistiku bħala l-aħħar punt dwar triggers. Iva, fimt kull argument. Iva, tista' tbiddilhom l-affarijiet u dan qed ngħidu bħala possibilità l-diskussjoni dwar kif nistgħu din definixxu triggers. Eh, Filip semma dan u eh, għandi ħafna rispett għall-argumenti tiegħu. Faċli li nistudjaw id-diskussjoni pal dashboard sabiex natu deċiżjonijiet ta' biex kultant iktar ma jkollok eh, pajjiżi iktar ikun diffiċli ninterpretaw kif ħan jaġixxu ix meta jkollok kriteri differenti inti tista' tinterpretom b'tali mod li ma m'għandekx għalfejn. fejn tiħu azzjoni, ma meta nitkellmu dwar l-affarijiet issa l-affarijiet donhom jidru vera ċari għax aħna ċerti li d-deċiżjonijiet jkunu tajbin. Imma iktar ma jkollok eh, kriterji għal deċiżjonijiet iktar mu se jkun diffiċli li nitħlu blaħjar deċiżjoni jista' jkun li eh, dan il-kriterji tista' taqrom pala l-każ ma jkunx hemm intervent ejja nipproċedu b'din id-diskussjoni imma tridu tifmu kemm huwa diffiċli tieħu deċiżjonijiet meta tkun fi żmien ta' kriżi. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha għal din id-deċiżjoni u jiena wkoll ħerqan għal diskussjonijiet futuri f'dan il-komitat. Grazzi ħafna, grazzi Gunne Iva dwar l-iskeda ta' żmien se jkun hemm vot fil-kumitat fil-21 ta' Marzu għalhekk mela interjedana dana jatina iktar ħin ħalli proposti ta' kompromess u l-iżviluppi tagħhom dawna jistgħu jitres u dim il-kum xew kolli għandna rwol pubbliku sabiex najdu kif qed nilħu deċiżjonijiet tagħna fil-pubbliku qabel ma naslu għal vot. mbagħad jekk eh, din l-iskeda ta' żmien taħdem imbagħad forsi nistgħu marru qudiem il-prelanja għal l-ewwel ta' Ġunju imma din xi ħaġa provviżorja għalhekk nixtieq nirringrazzjak u issa nistgħu ngħaddu għal punt numru 12 iva 12 l-aġenda l-pensjonijiet adegwati, siguri u sostenibbli. Ir-rapporter huwa Sur Thomas Mann Mela, għal dawk li ħatiltilqu minn din il-kamra jekk joġobkom għamlu eh, dan sorbju, storbju Thomas ma jkollux bil-fors jajja tuqt li qed jitkellem. Grazzi ħafna, Sinjura President. Iva, t-netkelmu dwar din l-agenda l-pensjonijiet adegwati siguri sostenibli. Għawnek t-netkelmu dwar qasam li għet jħassibna x'qabel kena green paper, issa għanna white paper u fiż-żewġ kumitati Kumitat Ekonomiku, Kumitat Monetarju kif ukoll il-Kumitat Emple kellna fortunatament opportunità tajba sabiex nistudjaw fejn hemm il-kompetenza tagħna u dawk maqsmin u Aħna kellna 135 emenda differenti u qed nara wkoll li hemm ħafna ġol doppju li qed isiru nistgħu naħdmu fuq il-kompromessi dwar il-pensjonijiet statutorji nista' naqbel mal-grupp tiegħi 10, 18, 23 jew l-emendi ta' Karn. Iva, Mela, dwar l-emendi tal-lesson di għandi xie problemi bil-emenda 13 ta' Krutas, per eżempju, emenda legitim res għalġ għat titlop l-istati membri li eh, din l-ura sabiex jamlu dan eh, jattih bazi soda mill-aktar fis possibli, mux nkun nista naċċetta dan il-kompromess dwar 21 l-età statutorja tal-irtura marbuta jew il-proposti huma marbuta mal-età tal-irturar jew l-istinja tal-ħajja mbagħad l-elementi kollha tax-shadow Ludwigsen jiena naħseb li hemm affarijiet pożittivi tajbin hemmhekk. Ah, ola, mistax narak jiena. Ah. U uh, l-ewwel u tielet pilastri hemm eh, naqbel ma' emenda seba' 24, 27 nista' naqbel magħhom il-kol taħt l-ewwel pilistru naħseb li eh, qed nimxu fl-istess direzzjoni mis-Sur Kamal, Iva, żewġ pilastri, emenda dissa, 22 Naħseb li hemm bil hemmhekk u hemmhekk qed nikkonforma wkoll mal l-affarijiet li kont qed naħseb jiena fil-plan B. Iva, interessaqt ħafna ammendi. Nista' naqbel ma' ħafna minnhom. Nejn, tlieta sa' erba' ma għandi problema bi 19 għal kem jena ninstab ċert li ħankunu nistgħu nsolvu dan fil-negozjati Thomas Handel għal Gwe ressa ħafna mendi differenti taħt l-ewwel pilastru ma kienx hemm problemi ma taħt nejnu u 3 għan nerġa' intervjeni ktar tard dwar eh, l-aspetti legali jiena naqbel ma' 6 u 13 imma menda 5 u 20 qed tikkawża li wiċċ problemi dwar l-appoċ eh, fi 11 u 12-13 eh, eh, naqbel emmek kumbat pilastru 2 il-pensjonijiet tax xogħol Luther u Corpina res u ħafna mendi u nista naqbel ma ħafna man ma dawn imma għadu rridu nikommentaw kamal Iva emmek naqbel u jena u kol ħerqan li kunem refuzjoni ta' direttiva dwar il-pensjonijiet. direttiva IPR u 49 uh, naqbel dwar il-ħodor fil-lip l-emenda 46 46 qed tikkawża li naqra problemi inti titkellem dwar l-armonizzazzjoni regolatora jiena naħseb li issa aħna tnieħdu angoli differenti jiena kontra l-armonizzazzjoni, kontra il regolamentazzjoni u ta' bilħaq dalodu kontet naħseb dwar il-pensjonijiet fis settur bankarju u tal-limt ħafna dwar dak li qed iseħħ fi Brussel dan huwa komplikat ħafna jrid ikonna regolament formali u jekk ħajkun hemm livelli olvin ta' investiment sabiex nikonformaw ma' rekwiżit ta' solvenza tnejn ħajkun hemm l-affarijiet li forsi mhux se jaħdmu u eh, dinna tista tippoġġa ħafna pressjoni fuq id-nies jiena naħseb li ħafna qalu li solvenza tnejn mhux meħtieġa ma nix għalfejn integraw f'dan il-qasam. Jiena naħseb li dinha pożizzjoni importanti u ovvjament xi ħaġa li rridu nistudjaw rridu aħna naċċertaw kemm jekk qed nitkellmu dwar bżonn għal-regolamenti jew le, ma naħseb li nista' nsibu soluzzjoni ta' kompromess hemmhekk. Kompromess fuq 10 umbat. Rridu naraw jekk dan il-kompromess jista' jaħdem Filipp għal ħodor emenda 55 Iva, eh, naqbel imma inti tixti eh, livell minimu ta' armonizzazzjoni fuq livell Ewropew ta' rekwiziti kapitali. Jena naħseb li dana ħajwassal għal problemi reali fid-dinja reali. Ġifiri rridu naraw x'nistgħu namlu emenda seba ma nistax jiena nifhimha. Inti favur solvenza tnejn jew le Forsi fid-dibattitu llum ħankunu ċari dwar dak li jinti xraqt tfisser imma hemm maġġoranza li qed tgħid li ma nistgħux aħna napplikaw dawn ir-rekwiżiti ta' solvenza tnejn għat-tieni paratstru jekk dina ħad tkun il-pożizzjoni tagħna mela dina xi ħaġa li tajb niġġieldu favur tagħha mbagħad il-mudell ta' billan ġet netkelmu dwar emenda 86 hemm xi kummenti hemmhekk imbagħad emenda 101 110 m'hemmx problema wkoll. Imbagħad kien hemm emendi mill-alde inti qed poġġi enfasi fuq dan it-tieni pilastru Iva, naqbel miegħek, naqbel mal-amenda tiegħek 42, 51, 56, 81, mhux se noqgħod ngħaddi l-kummenti kollha Sinjura Ċer, naf li hemm limitazzjonijiet ta' ħin imma xtaqt neġbet l-attenzjoni tiegħek għal dan il-punt dwar demokratiċi soċjali Ludwigsen u kon naħseb tijak bel mana, u l-kollegi tagħna mill-Ġermanja fi 67, 75 u 85 dawn huma kontra ir-reviżjoni tal-direttiva Ewropea naqbel jiena mbagħad hemm il-problema bil-emendi ta' Gwe ta' Sur Handel emenda 47-52 qed jgħid li minflok rakkomandazzjoni jixtieq li jkun hemm direttiva imma din tmur kontra dak li jixtiequ l-maġġoranza tal-gruppi. Hemm u ukoll fuq eh, l-applikazzjoni ta' Solvenza 2 u bat il-pensjonijiet privati Danuta Korin sari mill-PPE l-emendi tagħhom qed nappoġġa l-emendi ta' Sur nissa nista' nappoġġhom barra 112 fejn hemm il-bidla mill-ewwel pilastru tini eh, pilastru ma nistax naċċetta mbagħad Ludwigsen naqbel ma dawn l-emendi hemm żewġ kwistjonijiet biss hemmhekk fi 33 il-kodiċi ta' kondotta Jena naħseb li inti xtaqt li kunem iktar regolamentazzjoni nista' nifhem il-pożizzjoni tiegħek u l-għala żilta ma ma nistgħux aħna ninsew li dina ċi tkun xi ħaġa pratika ta' ħaġa li tista' ssir fid-dinja reali rridu nkomplu naħsbu mbagħad dwar it-tielet pilastru l-emendi naqbel mal-emenda ta' Thomas Handel 114 sa u 131 naqblu imma il-kodiċi ta' kont doħta qasam fejn għanna differenzi u emenda 105 ma nasibx li nistaw naslu għal qbil. Mela, pala konklużjoni, Iva, em ftejm bejn il-gruppi u shadows li għanna nirrifjutaw l-applikazzjoni ta' solvenza 2 u jena naħseb li ħajkolna maġġoranza fil-pozizjoni tagħna u dina miżura pożittiva li tista' toħraġ eh, minn dan il-kumitat u il-fondi ta' pensjonijiet irridu jkunu responsabbli bl-SLD, eh, l-LD, il-ħodor. il ħodor li CR qed naqblu hemmhekk hemm punti fejn mhux qed naqblu mal-gwe fuq is-tieni pilastru nixtieq li jkun hemm kompetenza esklusiva u l-applikazzjoni tar-rekwiżiti ta' solvenza tnejn jiena ninstab ċert li ħajkunu nistgħu aħna nasru għaftej ma' Rija u Olmin fil-Kumitat dwar l-impjeg. Naħseb li tajb li jkollna dan id-dabattitu u fil- ġannet li ġejn nittama li sen nkunu nistaw nasru għall-medi ta' kompromess qed naħdem issa uħan naħdem ma' shadows sabiex nipprova nlaqqa l-affarijiet ftit differenzi ta' opinjoni u rridu nippruvaw aħan sibu soluzzjoni għal għaw dik għal pozizjoni grazzi. From the shadows, can I see anybody else who wants the floor? Il-President, xaħat tiħor titkellem, Silvi? Xaħat tiħor? Inti le, għamlu li sinjal, għax fadlinna ftit ħin, ħinet jafa, sissa fissam li sendi jola, nik joġba. Grazie ħafna, Signora President. Jien għandi ħames punti li nixtieq nagħmel. L-ewwel nett, nħoss importanti li nisħu li l-iktar mod importanti kif nistaw nsolvu l-affarijiet hawnhekk b'mod demokratiku huwa li nżidu s-sena meta meta wieħed jirtira u jieħu pensjoni. Irridu nżidu l-età pensjonabbli, irridu konna aktar titjib għall-ambjent tax-xogħol fuq il-lan tax-xogħol biex bekk dak li jkun ikun jista' jaħdem lil in mill-età tal-irtirar. Ħafna nies ikunu mġella li joħorġu mill-forza tax-xogħol kmini wisq. It-tieni nett irridu nifukaw aktar fuq l-ugwaljanza. Qatt ma nistgħu niksbu sistema ta' pensjoni sostenibli fuq medda twila ta' żmien mingħajr ma jkollna l-ewwel qabel kollox suq ta' xogħol ugwali u evalwazzjoni xirqa ġusta fil-oqsma tal-ħajja fejn tittieħu ħsieb it-tfal u l-anzjani. It-tielet, il-Kummissjoni għandha ambizzjoni ċara biex iżżid il-protezzjoni tal-pensjonijiet għal ħaddiema. Dejjem jekk min ħaddem Eh, eh, ma jkollux kapitali falli. Iżda mbagħad nafu li hemm it-tielet pilastru, il-pensjoni privata fejn nistgħu nagħmlu aktar, irridu nżidu tarif biex bekk ikun hemm protezzjoni aħjar għall konsumaturi. Punt ieħor, il-Kummissjoni qed tisħaq fuq l-iżvilupp ta' servizzi ta' supervizorju waħdina għal pensjonijiet u nħoss li huwa xira li nippruvaw niġbru flimkien is-sistemi nazzjonali fuq medda twila ta' żmien minn tal-inqas fuq il-livell Ewropew. Jekk taħdem f'pajjiżi differenti fil-ħajja tiegħek ta' xogħol, irid ikollok il-possibilità li jkollok stampa ġenerali ta' drittijiet ta' pensjonijiet li intiġmajt għaliex dan huwa essenzjali għal moviment ħieles fis-suq intern Minkejja dan kollu nasal issa l-element l-iktar importanti tad-dibattitu skonti li huwa dan. Ser namlu bl-aspett kwantitattiv meta ikonna l-approċ supervizorju sistema ta' pensjonijiet. Kien hemm ħafna li kienu involuti hawnhekk u l-argument ħafna drabi kien wieħed wisq sempliċistiku. Minħatija jiena naħseb li għandna niksbu bilanċ bejn numru ta' rekwiziti. Minnaħa il-Kommissjoni fil-White Paper tagħha qed li l-pensjonijiet u d-direttiva tal-pensjonijiet hekk imsejħa okkupazzjonali irridu jqogħdu attenti għax hemm ukoll il-kwistjoni ta' solvenza tnejn. Dawn il-punti ta' solvenza tnejn irridu jitqisu wkoll għall-pensjonijiet. Dan mhux aċċettabbli skonti u għalhekk fl-emendi tiegħi jenet qed nagħmel distinzjoni importanti bejn il kumpanije ta' assigurazzjoni u oħrajn. L-applikazzjoni diretta ta' solvenza 2 f'każ ta' insolvenza tkun problematika għal ħaddiema. Dan huwa pis li għandna nevitaw. Irridu nkunu aktar pragmatiċi u niksbu bilanċ aħjar fix-xogħol ta' tħejjija tagħna għas supervizjoni tal-skemi ta' pensjonijiet għal-ħaddima. Naħseb li rridu natu ħarsa lejn ir-rekwiżiti kwantitattivi u tipi differenti li huma meħtieġa li jagħmlu aktar faċli għal dawn l-iskemi li jkunu jistgħu jaħdmu. Il-modell ta' balance sheet holistiku li huwa approċċ ta' kif tista' tigarantixxi s-sigurtà u s-sikurezza ta' sistema ta' pensjoni differenti mill-approċċ ta' solvenza 2. Differenti ħafna fil-fatt. Għalhekk jeħtieġ li jkun evalwazzjoni tal-impatt tal-aspett kwantitattiv. Ir-rekwiżit kwantitattiv fuq livell ta' Europow iwaslu għal ħafna xettiċiżmu U għalhekk l-istudji Ewropej u konklużjoni fuq dan. Naħseb li l għodu kawta ħafna b'sebajnejn jekk ma jkonniex approċċ bbażat fuq il-fatti meta nkun qed infasslu l-politika hawnhekk. Ħafna ħaddiema ikunu mġella li jaċċettaw telf kbir meta l-iskemi ta' pensjonijiet tagħhom ikunu milquta fil-kriżi dan ġara fl-2008-2009 meta kien hemm il-kriżi ekonomika. Ma rridux li ġaġa bħal din terrepeti ruħha fil-futur. Importanti li l-iskemi ta' pensjonijiet tal-ħaddiema ikunu jistaw jiġu meċxija b'tal-immot u ġestiti btal immod li meta jkollok rendimenti baxxi ħafna fuq is-swieq finanzjari xorta waħda jkollhom sopravvivenza. Rridu niżguraw li l-istituti ta' pensjonijiet tal ħaddiema jaqdu rwol tagħhom biex jiggarantixxu stabilta ta' swieq finanzjari u l-ekonomija kollha kemm Dan huwa marbut ma' sistema kollha kemm hi. Għalhekk irridu nindirizzaw il-regolament ta' dan. Aġġornament ta' direttiva fuq il-pensjonijiet għanda toħloq suq intern li jkun jista' jaħdem aktar ħarir. Għalhekk qed naħdmu lejn pożizzjoni fejn nkunu nistgħu ikollna skema ta' pensjonijiet kwantitattivi li tkun irfenata tajjeb. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter għal analiżi eċċellenti tal-emendi f'dan ir-rapport u għal biċċa xogħol tajba ħafna meta nħarsu issa għal diskussjoni produttivi ħafna fir rigward l-emendi ta' kompromess. Il-President. Grazzi ħafna fisem l-għalde Sophie Infeld. Grazzi President. Grazzi l-rapporter għal klim tiegħu anke fuq l-emendi ħares il-qoddim biex naħdem miegħu biex nippruvaw naslu għall-emendi ta' kompromess. Hemm xi elementi żgħar li nixtieq nisħaq fuqhom prattikament qed nimxu fl-istess direzzjoni bħal kelliem qabli. Fl-Olanda għandna sistema ta' fondi ta' pensjonijiet flok sistema oħra. U aħna dejjem ngħidu li għandna waħda mill-aqwa sistemi fid-dinja mhux l-aqwa waħda. Dan probabbilment veru, ma jfissirx li m'hemmx djufijiet, naħseb li f'snin reċenti rajna li fi żmien ta' kriżi ekonomika u finanzjarja il-fondi jkunu vulnerabbli. Jiena naħseb li ħafna drabi nkunu omja dim il-fatt li r-riski ma jkunux mifruxa b'mod indaqs tul il-ġenerazzjonijiet. Il-ġenerazzjonijiet iż-żar, dawk li ħajkunu pensjonanti tal-futur, għandhom iktar sogru. U ħafna drabi ma tantx ikunu rappreżentati tajjeb l-entitajiet li jieħdu deċiżjonijiet. Mhumiex rappreżentati mill-politiċi, mhumiex trade unions, mhumiex il-federazzjonijiet favur il-ħaddiema, u għalhekk dawn huma nies li huma inqas affettwati mill-ġenerazzjonijiet iż-żgħażagħ li iktar nitkellmu dwarhom. Anke l-ġimgħa li għaddiet studju Olandis wera li 25 ħaddim ta' 25 sena fuq ħallas l-istess flejjes għal fond ta' pensjoni għal iktar snin iżda xorta waħda mbagħad dan irrendilu inqas minn ħaddim li huwa 20 sena ikbar minnu. Dan mhux ġust u dawn l-aspetti nħoss li mhumiex eh, koperti biżejjed fid dibattitu Li huwa ċar ukoll li mhumiex koperti il privattiv il ġodda Ħafna drabi nies ma jkunux fond ta' pensjoni kollettiv u dawn mhux rappreżentati. Fl-Olanda popolazzjoni ta' 16 miljun għandna madwar miljun ruħ li volontarjament jew involontarjament jaħdmu indipendentement bla personal. U dawn mhux rappreżentati mkien. Għalhekk jiena naqbel fil-maġġor parti tal-affarijiet fuq direzzjoni li rridu nimirħu leja, naqbel u ma naqbilx u ma naħsibx li ħadd propona li regola ta' solvenza tnejn għandha tapplika eżattament għal fondi ta' pensjoni, iżda nħoss li għandna nintroduċu fid-dibattitu il-kwistjoni ta' riskju. U kif ħan iżguraw li l-fondi ta' pensjonijiet ikunu stabli, jinżammu stabli mhux fl-interess tal-pensjonanti biss imma anke għal ġenerazzjonijiet futuri u forsi jkun hemm elementi fejn nistgħu napplikaw l-istess loġika bħall-solvenza f'solvenza tnejn. Jiena naħseb li rridu nżommu f'moħħna meta qed nitkellmu dwar assikurazzjoni pereżempju. Ir-riskju qed ngħidu li rridu nifirxuh bejn l-azzjonisti u l-partit interessati u fil-fondi ta' pensjonijiet dan ifisser li rridu nifirxu r-riskju ma' ġenerazzjonijiet differenti fuq il-livell ta' riskju dejjem hemm l-interess bejn benefiċċju definit u sistemi ta' kontributi definiti fejn hemmhekk hemm dimensjoni oħra li mhix qed titqis f'dan id-dibattitu skonti. Għal daqstant, jiena nixtieq nasal għal kompromess li qis dawn l-aspetti li semmejt għal darboħra naħseb li l-koll ressaqna emendi fejn tennejna kważi għal nawzija li rridu li ma rridux solvenza 2 tapplika, naħseb naqblu fuq dan imma rrid ikun hemm element dwar kif nistgħu niżguraw li ma jkunx hemm teħita riski irresponsabbli u l-kont ta' dan kollu jkollhom ħalsu għalih ħares il-ġenerazzjonijiet futuri. Grazzi. Grazzi fisem il-ħodor Filip. Iva, l-ewwel Thomas, prezza il-mod strutturat ta' kif spiegajt il-pożizzjoni tiegħek għall-emendi u ħankompli ma xi differenzi li hemm. Jiena ċert li nistgħu naħdmu għal ftejmiet. Nibdew fuq differenzi. Fuq dak li qalet Sofi. Fuq dibattitu ta' Solvenza 2 pajdaq xejn mistaġġa, għax jew nemmnu li Solvenza 2 żbaljat u strument żbaljat. Mhux qed iwassal għas-sikurezza u dan irridu ngħiduh. Jew inkella nemmnu li qed jagħmel dan. U jekk iva, għal għandna napplikaw għamba tal-fondi ta' pensjoni jiet. Nħossu li dan huwa xi entità oħra fejn toffri inqas garanziji minn investimenti oħra fuq medda twila ta' żmien, jiena nħoss li daqsxejn stramba li naġixxu hekk, aħna rridu l-istess riskju, l-istess regoli. Dan huwa l-punt bażiku u aħna rridu li tabelħaq dawn il-fondi ta' pensjonijiet ikunu b'saħħithom li jekk ħabbru li ħajgarantixxu ikunu jistgħu iżommu kelmtom. Għaliex inkella l-kelma jiggarantixxu ma tfisser xejn. Probabilment hawnhekk nistgħu nsibu punti ta' qbil u nistgħu naħdmu biex nimxu fid-direzzjoni li semmit Sofi li noħolqu xi ħaġa li nżomma lan li konna sikurezza. Xi kultant ikolli l-impressjoni li hemm min qed jgħid li min jaf rridu l-garanzija tal-pensjonijiet imma ma rridux inħallsu għaliha. Huwa biddu li jekk inti trid ikollok investiment Sigur, dan għandu prezz memus miegħu. Xejn ma jġib xejn, nafuh dan naqbluh miegħu u f'dan ir-rigward jekk hemm spejjeż marbuta magħhom irridu nħallsu għal riżultat li nixtiequ niksbu. Jekk dan ma nagħmluhx naħsbu li jkollna riżultat imma fil-fatt ma jkollniex. Għalhekk forsi rridu nxamru daqsxejn aktar il-kmim. Differenza oħra li jista' jkolli fuq l-idea li l-unika mod li nigarantixxu li pensjonijiet fuq l-ewwel pilastru jaħdmu huwa li nestendu il-ħin tax-xogħol. Naqbel ma dak li qal Ludwigson waħda mill-problemi u l-għanin meta nħarsu li dibattitu tal-Belġu huwa li mhux 65 sena mhix eta tertirar tajba, il-problema hija li ħafna nies jirtiraw iktar kmieni, ħafna drabi l-medja fil-Belġu hija ta' 58 sena. Din hija ġennata u ma taħdimx. Il-priorità tiegħi huwa li l-ħaddiema jkollhom karriera sħiħa tax-xogħol u mhux nestendu il-ħin jew il-karriera ta' dak li jkun għal sena iktar l-qoddim biex jieħu l-pensjoni. Dak li qalet Sofi norbot miegħu irridu noqogħdu attenti jekk ħan nduru fuq pilastru wieħed jekk irridu li tkun sostenibbli irridu nkunu ċari jew nofqu inqas jew nieħdu iktar tħul u iktar tħul jista' jiġi minn kontributi tar riski jew bażi ta' taxxa differenti biex tiffinanzja dawn is-sistemi imma m'hemmx bakketta maġika waħda li ħassolvu l-affarijiet kollha. Għalhekk inħares il-qudiem li nkun parti mill-maġġoranza tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna tajt il-President fisem li sijar l-Onorevoli Kamal. Grazzi ħafna. Waħda mill-affarijiet li għandna nilqaw L-ewwel nett huwa li hemm konsens f'ħafna kwistjonijiet u nilqa jien ukoll dak li għal Filip dejjem lesti nislu għal konsensus u jiena naqbel. Fuq din il-kwistjoni partikolari u mod kif konstruttorat sulman napprezza ferm. Hemm tħassib li naqblu fuq u tnejn li aħna li l-Kummissjoni jew tidher li qed interferixxi jew inkella ehm, mux tagħmel dan, rridu noqogħdu attenti għax qed xie fejn ma jsejx ħafna drabi, imma rridu naraw x'se nagħmlu fuq il-livell Ewropew. Jiena naħseb ukoll li kif qalu kelli moħra qabli, rridu noqogħdu attenti kif ħanqisu il-ċiklu ta' ħajja li qed jiżdied u d-diffikultajiet li hemm. L-emenda 112 edha hemm imma provat tamen propju dal-punt li semmejt. rridu naraw kif ħanħeġġu lil dak li jkun biex jieħu responsabilta għal tfaddil tiegħu. Ma tfissirx li ħan abbandonaw iċ-ċittadini għal kollox, imma rridu nkunu ċari ma' ċittadini li jridu jieħdu aktar responsabilta. Forsi oħrajn jkunu jridu jkunu iktar koersivi. Naf minn fejn ġejn xinu għal pajizi, forsi għodu attenti meta nħedġu n-nis anke meta dan ifisser li rridu nżidu l-età pensjonabbli. Rridu l-armonizzazzjoni tal-standards għal fondi ta' pensjonijiet, naf li l-Kommissjoni ċertament se jkollha tweġiba għal dan, imma kwistjoni ta' solvenza tat-tnejn nafu fejn il-minħaddem u l-trade unions jaqblu il-fondi ta' pensjoni nafu li huma investimenti fuq medda twila ta' żmien li għandhom memuża magħhom il-liabilities, hemm kumpaniji finanzjarji li mhix l-istess ħaġa eżattament, imma mistess salva il-kwistjoni li l-banek xorta waħda xi darba waħra ħajfallu u dak li ħalla 16 taħallas għalihom u erba' snin, ħames snin wara għadna tnajdu l-istess ħaġa, għadna ma solvejniex dil problema u rridu nżguraw ninsolvuha. Mid-dibattitu ta' ftit ilu li konna fondi ta' pensjonijiet fuq medda twila ta' żmien ma nafxin, imma ejja naraw jekk isser ikun aktar diskussjoni dwar kif aħna mod proporzjonat ħan iżguraw li jkun hemm sikurezza. U forsi solvenza tnejn hija daqqa ta' ħarta kbira, forsi poġġi kulħadd fuq l-istess keffa, u għalhekk naraw jekk ix utli jew le. Naħseb li l-Kummissjoni għandha tifok aktar fuq l-aqwa prassi, nilqa' il-mod kif għansaxħu s-suq waħdini, specialment fuq il-proporzjonalità, għaliex nifmu li l-ħaddiema mister ikollhom impik wieħed tal ħajjithom kollha għal xi 40 sena jew jew iktar. Jiena biddilt minn pajjiż għal ieħor, minn impik għal ieħor, mhux għax ma konx kuntent fl-impjegi tiegħi ma rrid invarja. U dan għandna nħeġġuh anke għal ħaddiema fis-suq waħdini Nenna nipromovuħu nħares il-qoddim issa diskussjonijiet oħrajn ma' rapporter u meċċedu rapporter doħra. Il-President, Thomas Hendel mux Town, tawn, Silvi, tlab tal-kelma, jek joġbuħ. Grazzi Thomas, grazzi għaxol li għamilt, ma tantx nixtieq nżid wis ma dak li qalu shadows l-oħra xi żewġ jew tliet punti nixtieq nagħmel. L-ewwel nett. Jiena naħseb li l-koll naqblu li rridu nsaħħu minn ġdid is-sikurezza l-pensjonijiet iżda l-prezzijiet rridu jibqgħu raġonevoli. Barra minn hekk irridu noqogħdu sebajnejn li ma npoġġux lil kulħadd fl-istess keffa, mhux qed nitkellmu dwar l-assikurazzjonijiet per se, ħafna drabi rridu nkunu aktar pragmatiċi milli ideoloġiċi fuq dan. Hemm ħafna marbut mal-mobilità u rija xaġa li rridu nqisu wkoll. Waħda mill-elementi importanti huwa li l-ħaddiema jistgħu morri jaħdmu f'pajjiż ieħor jekk iridu. U naħseb li dak li qed naraw illum huwa li ċittadini qegħdin e, morru minn pajjiż għal ieħor, traġikament minħabba l-avvenimenti li t-seħu fil nofsinhar tal-Ewropa, imma imbat m'għandna xejn marbut ma' rizorsi għal min verament jixtieq imur jaħdem minn pajjiż għal ieħor. Meta waqqafna l-awtoritajiet ta' supervizjoni nistaqsi jekk u xaħjar li nħarsu lejn li nsaħħu il ġdid il-kontroll li supervizuri għandhom iktar mill-li noqogħdu nistabilixxu regoli fejn kulħadd ikun min ikun ikun involut, għalhekk nistaqsi jekk dan ir-rapport u anke fir riviżjoni li ħanħatu ħarsa għalleha is-sena d-dieħla għandniex insibu mod kif ħanamlu tajjeb għal dan il-għan biex bekk ikun hemm kontroll aħjar għal mod kif inġestu dawn il-fondi biex inħarsu l-ħaddiema imma fl-istess ħin mingħajr ma noqogħdu nidħlu eh, f'intoppi legali fejn l-liġi tapplika l kulħadd fejn daħal l kulħadd fl-istess keffi, kun assigurazzjonijiet, ikunu kumpaniji, ikun min ikun. Biex bekk noqogħdu attenti ma noqtux il-politiki tal-pagi li jkunu tajbin għal xi wħud. Naħseb li l-kontribut tal-Parlament hawnhekk huwa importanti u nħoss li l-Kummissjoni ma nafx jekk hux qegħdin preżenti hawnhekk imma naħseb li għandhom jagħtu widen il-Parlament għax ma naħsibx li minix ċerta li sejrin fid-direzzjoni tajba. Grazzi. Dak jisjiet Grazzi. Grazzi tal-li tajtni l-opportunità biex namel, kiena nittama illi nkunu nistaw naħdmu tajjeb flimkien mal-komitat. Samna l-setat. Iżda fid-dibattitu nisma' ħafna dwar is-setat li qed jingħataw il kumitat tal-Affarijiet Soċjali u tal-Impjiegi. Iżda jiena żgura illi illi se naħdmu tajjeb ma' Surman. Nasab li hemm eh, xi nuqqas tal-taftejim li għandi bżonn insolvihom l-ewwel il-pilastru. L-ewwel pilastru inti eh, semmejt eh, il-sistema Olandiża, l-ewwel pilastru huwa il-pilastru li zjet importanti. Trid iżżomm dan f'moħħok. Huwa li zjet importanti fl-Ewropa wkoll. Hawnhekk qed nitkellmu dwar kif se, se, se nappoġġaw l-ewwel pilastru kif jekk ikollok iżjed nies li jibqgħu f'saħħithom għal iżjed tul ta' żmien l-oħrajn iridu jħallsu il-premiums għal pensjoniet għal pensjoni tal-oħrajn. Jekk ma tixtieqx iżid il-premium, dan jfisser inqas pensjoni u din hija parti mill-istrateġija tal-2020 għax naħsbu li kulħadd għandu jkollu pensjoni adegwat. U għalhekk fuq il-Kumitat tal-Impjegi aħna eh, qed ngħidu illi jiġri xiġri għal kull sistema għal kull f'kull pilastru jridu nfadlu l-flus, nifranka l-flus biex ma nitfawx wis peace fuq il-ġenerazzjoni fil-ġenerazzjoni tal-ġejjeni. Issa, Tieni kwistjoni, sistema fejn il-ħaddima u il ħaddima jihdu responsabilta eh, eh, konġuntament. Inti qed li fl-Olanda għanna persuni li ħadmu għal rasom dawn il-persuni irridu jizaw it-tielet pilastru. Jekk irridu jihdu iżjed eh, flus. Uh, Irridu bekk niżguraw li t-tielet pilastru jgħat tagħti pensjoni jagħti pensjoni miżjuda. Umbat hemm il-kwistjoni ta' kostituzzjoni definita. Iżjed, kull ma jmur iżjed persuni qed eh, ibidlu għal sistema ta' kontribuzzjoni definita minħabba eh, ċaqliq fil-suq tal- tal-borza tal-isma illi l-pensjoniet huma bbażati fuqhom. Di mhix ħaġa tajba għax għandek riskju illi qed tibqa' ma nħaddimha huma min iħaddem u għalhekk fil-ħafna pajjiżi għandek ehm, taħlita ta' żewġ sistemi u fil-fatt il- Um, Ir-Renju Unit kien tal-ewwel minn tal-ewwel eh, f'din is-sistema fejn tħaddem iż-żewġ sistemi. Issa fil-rigward tal-employability ehm, um, il-xol. Għanna nizguraw illi jekk inti flessibli f'suq ta' xol, illi inti tista' tbiddel xol tijak, għandek iżom id-drittijiet tal-pensjoni li inti ħdimt eh, inti faddaltom. Jina kont fuq dan il-komitat u provajna nizguraw illi kull fond ta' pensjoni jista jiġi trasferit għal fond ta' pensjoni ieħor. Dan mhuwiex meħtieġ jekk id-drittijiet li jinti ksibtom jiġu garantiti. Jekk is-sefer l-istess tapplika u l-istess tapplika jekk inti tbiddel il-mina ħadmek f'pajjiżek. Inti għandek dawk id-drittijiet u dawk id-drittijiet għandhom jiġġeneraw il-profitti. Id-drittijiet ma jistawx jibqaw reqdin hemmhekk. Um, għandek ikollok sistema biex eh, biex ikollok eh, biex tiżgura dan. Fil-Ġermanja kollok periodu ta' ħames snin, Sir Thomas, fl-ewwel ħames snin tħallas premium bħala impjegat taħt it-tieni pilastru. Umbat tista tieħu dan għal fond ta' pensjoni ieħor meta titla. Iżda l-ammont illi illi min jimpjegak iħallas ma jmux miegħek u ma tista' tagħmel xejn dwar dak il-flus għalhekk wara ħames snin tbiddel il-post ta' xogħol tiegħek u inti ma ma faddalx pensjoni hemmhekk ma u bekk għanna nħarsu lejn din is-sistema biex ikonna sistema sempliċi kull imkien fl-Ewropa għat trasferimenti ġewwa stat membru in partikolari u bejn l stati membri. Ġewwa stat membru huwa iżjed importanti fil-fatt meta tibda tikseb id-dritti tal-pensjoni u hemm eh, perjodu fejn trid tistenna daka għandu jitnaqqas minn minn 50 għal sena biss. U la darba nagħmlu hekk inkunu solvejna l-problema tal-portabilità u tal-flimkien mal-bombilità. Taħt it-tieni pilastru hemm regolament illi se jiżgura illi dritt tal-pensjoni tiegħek f'pajjiż wieħed jista' jiġi trasferit għal pajjiż ieħor. Bħalissa dana għandu isir jieħu effett eh, fil-pajiz, fil-stat membru tijak, pero anki fil-stat membri l-oħra. Għanna bżon ta' ta' sistema ta' informazzjoni li għanda titwaqqaf biex kullħat ikun jaf xinu għal-pensionija pensjoni tagħhom kif u kif jista' jtejbuha. Għanna dana fil-rapport tagħna huwa importanti ħafna. Punt, ieħor fil rigward tal-età li wieħed jista' jieħu pensjoni hija importanti, miex il-ħaġa li żied importanti, li żied importanti huwa li nkunu nafu li bħalissa għandna wieħed minn min kull tliet persuni fl europa għandha 55 sena jew iżjed u bekk għandna naħmu fuq dan. Um, Grazzi ħafna skutani tal-li jiena sen ħaffef iżda għandna daqshekk għandna ftit ħina għax-xogħol li għal ħafna xogħol li għana. Jiena shadow rapporteur għal insolvenza wkoll u la darba Peters kien eh, mhuwiex hawnhekk jiena żgur li naf iżjed minn kulħadd dwar dan il-pont għajr l-kollega tiegħi bil-qeda ħdejja. Iżda Philip Lambert għal illi għall-istess riski għana konu l-istess regolamenti u l-soluzjoni tal-solvenza għanda tapplika jina għandi najt li jina najt li mhuwiex l-istess riskju għalhekk eh, dawk li jħossu li solvenza mandiġ tapplika u um għandhom raġun u għal dawk li ma jafux li għalix hemm riski differenti l ewwel net skema tal tal-pensjoni għal eh, għaxol mandux diversità tal-assigurazzjoni eh, in ġenerali kif għandek fil-solvenza għandek il-backstops mill-kumpaniji l-appoċ mill kumpaniji li mandekx fil-kumpaniji tal-assigurazzjoni tista' dvarja l kontratti li ma tistax tagħmel fl-assigurazzjoni tista' dvarja l premium um, mill-individu mill-kontribuzzjoni tal min ħaddem u ma tistax tagħmel hekk fl-assigurazzjoni u għalhekk il-profil tar-riskju huwa differenti u wieħed irid iħares leh mod differenti. Irridu insommu f'moħħna wkoll peress uh, ix-xogħol li sar fl il 2 u li ma solvejniex il-sissa ma solvejniex il-problema il fil-gwar tal-assigurazzjoni tul il-ħajja u bekk nħarsu sew bir dak li qed jiġri f'Rajrobs meta tħares li l-Ajrobs iżjed mill-li tħares x'imkien ieħor u bekk nagħti l-kelma lil Thomas għal darboħra jekk jogħġbok um, fil-qosor għax m'għandniex iżjedin fuq dan il-punt grazzi ħafna. Żgur li se nitkellem fil-qasir, grazzi għall-informazzjoni minn naħa tiegħek. Naħseb li naqblu dwar is-servizzi tu għanna pożizzjoni ta' maġġoranza, iva għanna bżon ta' sigurtà, għanna ndaħlu dan fil-post, għanna nizguraw trasparenza, sistemi ta' informazzjoni li jaħdmu u eh, ovvjament se jkun hemm diffikultajiet fil-rigward tal-pensjonijiet fix-xogħol occupational pension, pensions għax m'għandniex ehm, issa naħseb li l-importanti huwa li l-rating eh, agencies jiddeterminaw il-valur tal-kontributi għal kontribuzzjonijiet għal-pensjoni u xi kostitwixxu. Naħseb il-finanzi u l-fondi eh, mhuwiex garantit fit-tul u għandna bżonnu u rridu u bħala tweġiba l-lala jiena naqbel 100% b'dak li qed. Se naħdmu żgur se naħdmu fuq dan fl-emendi l-ġodda. Id-dimensjoni taż-żaża hija importanti ħafna ovvjament għandna nħarsu lejn dana għandu jiddaħħal taħt it-tieni pilastru. Zgur li ma naħsebx li l-izzaza għandhom jiġu kastigati għax għandhom dawn il-possibilitajiet tal-assigurazzjoni. M'għandux ikun hemm diskriminazzjoni, importanti ħafna. Filip, se niżguraw li għandna qawwin biżejjed, se, se jkollna l-istress test, ħafna fondi tal-occupational eh, pensjoniet eh, occupazzjonali diġa għamlu stress stress u għaddew minnhom. Għanna nħasu li xiftit mid-direttivi l-oħra u marridux rridux li konna wiz direttivi għanna niksbu kompromess. Riha ġibdu l-attenzjoni għal xiftit ir-doppjar ma direttivi oħra jina sensom dam kollu f'moħħi minnix żgur dwar il-50 jew sena. Iżda jiena żgur illi se jkollna se nsibu passjoni komuni fuq dan. Jiena qed neħu pjaċir għax rajt li hemm ħafna li naqblu dwaru żgur li se niksbu kompromessi u se jkun hemm sforz konġunt mal-Kumitat tal-xogħol tal-impjegi tal Grazzi ħafna. Grazzi, aħna nixtiequ nivvotaw fis fis-sessjoni ta' 18 u ta' 19 ta' frar il-votazzjoni fil-komitat fil huwa skedat għal 20 u l-21 ta' frar u bekk eh, inres uħuddim il-plenarju f'April. Grazie ħafna issa senati il-presidenza li lajlin li set tiħu il-presidenza fideja sal-saħin tal-likel jekk joġbok um, uh, l assistance għandhom joqodu bil-qeda fil-siġijiet tagħhom u mhux fis-siġijiet fil-postijiet tal-membri. Um, Nittama li kulħadd sema dan il-punt. Grazzi. Okay, well, I see I have a, a small... Uh... Grazie ħafna nara li għandi eh, grupp zaħir za kompetenti ħafna l-MEPs, l meps biex diskutu l-ħar punti fuq l-agenda, jġviri il-rapport għal-Lusitz, Mr. Biggets. Senati l-kelma lil Sur Giggle biex jitkellem dwar elementi jena xadaw tal-grupp tal-SND għalek il- um, il-kelma li grazzi ħafna, grazzi il-kollegi għal emendi għada jina dik firmajt il-proċess jikun hemm ehm, shadows u jina qed nisena għan ħanara li kemm jista' jkun shadows biex niddiskutu d-dettalji. Issa se nħares lejn emendi differenti um, skont il-suġġett u nipprova nresaq xi kummenti u anki xi suġġerimenti eh, dwar eh, fej jiena naħseb li nistgħu nsibu kompromess l-ewwel net il remunerazzjoni Il-lan bażiku hawnhekk li jiena kontet infittex huwa li nallinja l-pożizzjoni tal-Komissjoni bisħieħ mal prinċipju tal-FSB. Fl-istess waqt taqt um, ikonni pożizzjoni konformi fil-rigward tal-pożizzjoni ta' difo. L-emenda 60 tal-kollega Mann insista dwar il prinċipju tal-SFP naqblu ma' dan naqblu mal-61 ta' Sir Schmidt, insistew u kol fuq allinjament mal-SFP, bazzikament, naprovaw il-separazzjoni tal-eżekutattivi u il-min jistabilixi il-remunerazzjoni fil-kumpaniji rispettivi. Iżda fil-kompromess għanna neħtu konsiderazzjoni li dana ma, jistax jista ma jkunx fattibli fil rigward tal-kumpaniji iżar kollega Balz umbat um, li CEO jkollu li zjiet kontrol tal-kwestjoni tal-remunerazzjoni din għatmur kontra il-prinċipju tal-FSB u għalek aħna iżjed viċin li niksfu kompromess madwar l-emenda imres għam il-għalixvet 61, it-63, il-surbat se propona li indaħlu f websajt informazzjoni ta' dwar politika tal-remunerazzjoni fl-64 surman jixti jiddajje fir-ratios tal- ta' remunerazzjoni fissa jew eh, varjabli eh, frigward tal-kumpaniji tal-ġestjoni, aħna nasbu li dana jiddajja fi pożizzjoni tagħna fil-negozjati bħalissa u għalhekk għandna noqogħdu attenti dwar din il-kwistjoni. Fil-65 sur Balsa jixtieq li jkollna awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex um, um, jistabilixxu l istandis ta' remunerazzjoni u dana jista' jwassal għall arbitraġġ u għandna noqogħdu attenti hawnhekk is-66 sur Schmidt jixtieq jiċċaqlaq il-livell tal-politika ta' remunerazzjoni għal grupp eh, finanzjarji nasab li dan huwa perikolus jista' jwassal għal situazzjoni illi fil-kumpanija internament ma jkunx hemm il-twaqif ta' inċentivi 67 e, u 68 iż-żewġ rapporters qed jixtiequ li kon allinjament hawnhekk iżda naħsbu li l-fondi tal il-fondi huma differenti dawn huma fondi li marru għal pubbliku u bekk għandna jkollna iżjed protezzjoni tal-konsumaturi hawnhekk is-67 su xmit jikkorreġi xi ħaġa li nistgħu naċċettawha is-sebgħin sajt kamal jixti jikkontrolla jekk għal kumpaniji li jkunu iżar ikun proporzjonat li kollok il-responsabilità li għal remunerazzjoni nasbu li danawa korret korrett għanna nipreċizaw minu zaħiru u min muwix. U għandu jkun hemm is-segwitu permezz tal-linja gwida biex niddefinixxu x'inhu għaxira. U iżda fil-fatt naqblu dwar dan. Prikwart ta' kategoriji tal-impjegati ipprovajna insibu formola li tkopri kull min jieħu deċiżjoni fil-qasam issa fl-emendi eh, għanna proposti differenti biex imbidlu l-grupp 10 u 20. Saħid Kamal juża il-terminu employees impiegati, aħna nixtiequ nikkontrollaw li dana ma ma ma jwarrabx persuni li għandhom dawn il-funzjonijiet fil-kumpaniji iżda miex teknikament impjegati. Għanna nikkontrollaw dan hemm ukoll emendi ta' Bukat Schlautz u Oli Schmidt illi għanna insibu il-persuni il-tajbin u mux li niftħu il-possibilitajiet tal-arbitraċ dwar hemm diversi emendi dwar impiegati bat. Grazzi għal 212 mill Eileen mekafi li tappoġġa illi illi dina għanda tispiċa fil-qassam tal-usits. Aħna għatna naraw l-isforzi tal-Thomas Mann u Oli Schmidt fil-gwar tal- fil-121 u 123 għanna niddiskutu dan il-punt tal Schmidt jissuġġerixxi studju iżjed bir-reqqa f'dan il-qasam għanna niddiskutu dan, żgur fil-laqa tal-shadows rigward tal-użu il ġdid l-emenda tiegħi 19 u emendi kien hemm ħafna emendi minn Thomas Mann, John Paul Possess, Wolf Klins, 72, 73, 75 u għajli makati buka bols u sarja sajja u jħed 108, 113, u għal eh, Jensen u għalli xmiet 110 fl-axħar il-biċa kbira minnhom jgħidu li m'għandux ikun hemm użu mill-ġdid u l-emenda tiegħi tista' tista' tiġi mafhuma ħażin u bekk jiena se nirtira din l-emenda u insibu kompromess dwar il-pożizzjoni komuni ta' kulħadd fil-fatt fil-kwistjoni ta' delegazzjoni tal-doveri tad-depostu ta' dmirijiet ta' depostu, hemm ħafna kwistjonijiet hawnhekk li għandhom xassu ma' responsabilta wkoll L-ewwel net għandna l-emenda ta' sajt Kamal 76 u jixti ħassar il-ħtiġa segregazzjoni bejn il-fondi u l-loan funds u l-assi tal-usage. Ma naxek dana jista' jwasal situazzjoni ta' arbitraġġ regolatorju fis-suq u jekk dana jista' jsir diversi swi modi differenti f'77 u 80 Jean Paul Saves uh, u Jogan Paz għandi nfax uh, għandi najdilhom prosi ta' illum il-50 anniversarju tat trattat u fil-fatt res u l-istess emenda um, din ija din hija uh, dan huwa ta' eżempju tajjeb ta' kooperazzjoni Ġermaniża um, u 77 fil-fat naraw eh, kooperazzjoni u koll illi il tandem il-kooperazzjoni tibqa teżisti. Żewġ emendi 77 hawnhekk jixtiequ jestendu definizzjoni tal sabkustodji naqblu naħseb li dini ċarizza eh, utli 78 titratta sostituzzjoni tal-kelma assi mal assi finanzjarji u Astrid Lulling fil-fatres et emenda oħra izda dwar dan iżda aħna nixtiequ nfittxu l-aħjar fom eh, kidba hawnhekk naħsbu illi jidir li dan huwa punt tekniku iżda ma nix nitlu f'konsekwenzi eh, negattivi 72-73 Jean-Paul u Jean-Paul Gossess jixtiequ jissegregaw jew li segregazzjoni ssir neċessarja jekk eh, eh, jekk liġi taħt pajis terz ma jipermettiħx. Dana jista' ifisser li se nkunu zjed dajfin taħt il-protezzjoni tal-konsumatur milli dak li jixtieq il-Komissjoni. il il komissjoni aħna bekk ma nixtiqux nitlu f'din id-direzzjoni. Umbat hemm xi emendi oħra l-84 sa design sa Sajt Kamal, Jensen, u li Schmidt u sa Misman u oħrajn. U għandhom uh, punti differenti fil testa tal-Komissjoni? Għanna xie eżenzjonijiet jekk uh, liġi ta' pajis terz ma' jik jikkonfer eh, eh, ma jikkonfermax dan il-punt iżda jekk jekk segregazzjoni tista' tiġi mitigata. Jekk ikun hemm segregazzjoni dana jista' jemina l-protezzjoni tal-konsumaturi li rkupru tal-assi dana faċilment jista' jsir impossibbli u eh, bekk dana ħajkunu l-emendi minn Boka Belt, Jean-Paul Gzess u Kamal għalhekk aħna iktar inklinati li eh, pala kompromess, eh, pala eh, nablu, nimxu ma għanijensi u s-surxmet, ġifiri li dawna jishtiqu li kunna mxie arranġamenti sabiex dawna iħarsu kontra li kunem il-ftuħ li mur li l-inwissa dan il-rekwizit man bat esma kellu jiddefinixxu x'kellhom ikunu dawn l-arranġamenti dwar lassi eligibli Emmek għanna numru ta' emendi Missur Kemal u sur Schmidt. 92 sa 94, 116-117, emmek aħna tal-opinjoni li bazzikament aħna kontenti u dan danaħa jippermetti li jkun hemm kompromess uh, simili bħal test tal kunsill li jimplementa r-rekwiżiti prinċipali ta' MIFID ukoll dwar is supervizjoni rekwiżiti kapitali u aħna nazvu li dinja idea tajba li nżidu il-banek ċentrali. Dina ġiet proposta mis sinjora Jensen. Umbat hemm il-mistoqsija fuq jekk għannix nipermettu eh, l-otja tal-responsabilta li titpoġġa responsabilta jekk ikun eb eh, sab kustudjan fi pajis terz mbagħad hemm numru ta' mendi 97 sa 103 mill-Kamal Sajja Olli u Anna Jensen, li Schmidt u Astrid Lulling u l-għat laqat mal-industrija fuq din il-kwistjoni sensittiva u bażikament id-direzzjoni jalli ħafna kolleget jajdu li għanna ndajfu dan ir-reġim stretta tal-libilta tal-proposta tal-Komissjoni imma ħna tal-opinjoni li dan huwa territorju perikolus peress li ovvjament konsumatur li qed jixtri jusit mhux bil-fors jgħid li jaf li għal xuħut mill-assit jekk ikunu sotto kostudjan fi pajjiż terz mela r-responsabilta tkun imdajfa dinha tista' twassal għat-telf tal- um, l-ownership relevanti għalek laqas il-Kunsill mul daqsek li l-in u jena naħseb li l-Parlament mandux ikun iktar dajjef fuq il-protezzjoni tal-konsumatur mill-Kunsill għalek aħna nasbu li kompromess proposta ta' kompromess tista' bażikament tkun mibdija skont emenda seba u design ta' sajf kamal u mbagħad nixtiequ nżidu rekwiżit li l-kumpanija rilevanti ta' ġestjoni rid ikollha ġestjoni kontra r-riskju li hemm falliment fir responsabilta minn sotto kustudjan fi pajis terz. Jekk ovvjament il-konsumaturi kun nħares ma nix aħna l-intenzjoni li naskludu xi pajizi jew investiment xi pajizi fejn jista' jkun hemm rekwiżiti sabiex eh, inżommu l-istrumenti relevanti fil kustodju fil-pajis relevanti imma ma naqblux li il riskju f'dan il-kas irrit dana jitpoġġa fuq il-konsumatur. Umbat, nishti issa nsemmi s-sanzjonijiet għalek bazikament il-Parlament jew il-Kummissjoni għawnek et tazel reġim iktar b'saħħtu ta' armonizzazzjoni ma' milna xejn iktar kull ma' milna amalgamajn għal pożizzjoni tal-Parlament mal pożizzjoni tagħna ġifieri qed nitkellmu dwar kom pożizzjoni eh, komuni fuq l-MIDM u l-CRD erba sabiex ikollna livell indaqs aħna ehm, bnejna fuq ix-xogħol tajb tal-lin mekati u aħna xettiċi dwar l-emendi l-emendi li bażikament jixtiequ jiddajfu din il-pożizzjoni komuni raġuni billi qed jgħidu li dan irid ikun territorju nazzjonali jew inkella għandna nibatu lokal manovra l-iktar wisa għalhekk l-emenda ta' Oli Schmidt 124 l-ewwel parti li sanzjonijiet amministrattivi m'għandhomx jantiċipaw sanzjoni kriminali naqblu mill-banda l-oħra dwar it-tieni parti li tippermetti lok addizzjonali għal manovrar l-istati membri Nxu fors naqblu u l-istess nistaw najdu elementi oħrajn li bażikament jixtiequ jiftu differenzi li għandhom eh, bejn eh, l-istati membri l-126-127 l-emenda ta' Oli Schmidt naqblu u hemm proposti u koll li eh, 128 il-level massimu għal sanzjonijiet dana irrit ikun għal level sussidjarju għal bekk ikun em, level eh, partikolari dana huwa perkolus għax inti ma tista tħares ruħek minn sanzjonijiet iktar wis anka jekk inti tkun kbir ħafna sussidari u jużat pala benchmark, jiġifieri dana jista' jkollu effetti terzjarji negattivi Vorf Klintz 131 eh, fuq eh, minn jikxef fil-whistleblowers Iva mm, għarridu nisqu hemmhekk mbagħad dwar rapport annwali aħna bażikament tal-opinjoni li l-kwistjonijiet tas-salari jridu jissiru trasparenti għalhekk aħna ma nixtuqux aħna mhux qed ngħidu u da forsi ċada li rridu niddiskutu Thomas fuq l-emenda tijak 118 li bazikament dana jpoġġu spis ma nishtuqux li konna din l-informazzjoni fil-prospektus kif intiet fl-emenda tijak għax diġam ħafna informazzjoni li għalek Ajva, ġifiri aħna nishtuq li konna dan fil-rapport annwali għalek ma nazbux li din il-problema ta' li konna pizvejet li japplika forzi jemnu għastaftajn, memmek ġifiri 120 l-emendi ta' Elin dawna meċin fi direzzjoni tajba, eh, naqblu rridu niddiskutu imma rridu noqodu attenti li il-rekwiziti kiet ma jispiċawx li kunu twal wis għax fl-axar mill-axar ħaj jitilfu eh, mill-funzjoni taħkom mbat palla l-axar punt fuq it-tisħiħ tal-firewalls bejn minn banda il-depozitorju u ma mill-banda l-oħra il-usits eh, slash kumpanija ta' ġestjoni emmek aħna nasbu dak li ħatamil il-Renjunitu għatajja palek aħna nixtuq najdu li nappoġġaw l-emenda ta' sajit 111. Għalek dikka l-pozizjoni tana u jiena naħseb li Eh, niddiskutuhom fid-detal fil-laqat tax-shadow u għalhekk issa nixtieq nisma' ir-raġunament tagħkom dwar l-emendi tagħkom u l-emendi tal-kollegi tagħkom. Grazzi. Ok, so tajb wis mela issa nirċivu xi tweġibiet minn naħa ta' shadows li għedina hawnhekk u ovvjament kif inti stess t se jkun hemm iktar opportunitajiet niddiskutu dan fil-laqa ta' shadows l-ewwel qabel kollox nixtieq nitlob li Thomas Mann fisem il-PPE, grazzi ħafna, grazzi u l-ewwel qabel kollox nixtieq nifraħ lil Sven għar-rapport tiegħu jiena naħseb li dan ir-rapport se jikseb maġġoranza fil-grupp tan tijaj imma għanna xie kummenti ta' kritiku li nixxiqu namlu, għanna xie kritika li nixxiqu namlu. Iva, donna, et eh, dal-rapport miexi lejn il-regolamentazzjoni zejda em numru tar eh, emendi ta' Sur Baus Gozes Saja, uh, eh, Sur Sven Alli appoġġom dawn jena naħseb li jek se jkun hemm problemi nissan solvu għada. Aħna, inħossu aħna tal-opinjoni li eh, hemm uh, differenzi fir restrizzjonijiet u l-ispejjeż tal-amministrazzjoni din kwistjoni jekk aħna ħajkolna proibizzjoni totali fuq il-mizzati u ma xinu ma depositi fil-fondi dan jista' jsir para riżultat u dinna tista' tkun problem. Dan huwa fattur prinċipali u jista' jkun hemm ħlasijiet addizzjonali li jridu jsiru u dan ġustifikat dan huwa minnu m'iniex ċert jekk dan jrid jitpoġġa fir-rapport annwali jew le, ma nafx iva forsi nistgħu ninkopru dan fil-laqatada, jiġifieri se tkun il-forma l-korretta ta' pubblikazzjoni. Proibizzjoni fuq il-miżati tal-performance din il-proibizzjoni jiena naħseb ħad tkun vera ħasra għax xi ħadd injora il-benefit il-benefiċċji potenzjali ta' din is-sistema s'nistgħu ngħidu dwar l-ispejjeż. Dawna bil forsi rridu jiġu koperti minn attivitajiet oħrajn tal-fond, il-mizzati, dawna jrid jitħallsu mill-prinċipal, mil ġifiri dawna l-mizzati li għandhom xjaqs ma twettiq tal-kontrat, dan ċar ħafna jekk aħna se nippruvaw nirregolamentaw iż-żejjed mela Għallek eh, irridu nżomu dimqajnejna li l-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea mhux se tkopri biss tipi ta' prodotti ta' investiment imsemmi hawnhekk imma oħrajn ukoll. Imbagħad ovvjament eh, għandna bżonn li kollha xi ħaġa li hija adegwata tipi l-oħra ta' uh, fondi alternativi ta' investiment għalek għanna bżon aħna li kolna regolament li japplika għal dawna kolla u dan huwa vera importanti u jena ninstab ċert li se nkunu nistgħu naħdmu fuq dan il-każ għada Sfortunatament ma nistax nattendi eh, peress li irrit ninaqat ma' Jean Paul li ħa jiċċelebra l-50 sena. U Alex fortunatament uh, għankunet nitċelebra il-50 anniversarju ta' trattata ta' l-Elize, jekk dejjem jikunu għat jaħdmu l-aeroplani, jena nkun Ġermanja l-lejla għallin kun nista' nipparteċipa f'din il-ċelebrazzjoni, għalek jena nixtieq nilqa' kull suċċess lil Jean Paul u kull suċċess għall-integrazzjoni Ewropea. Grazzi ħafna punt pożittiva, Sur Gozess ħaj jitkellem fuq eh, dan id-dossier u jiena issa se nitkellem bħala eh, shadow tal-SND u jiena nixtieq nirringrazzja ir-rapporter għax jiena naħseb li eh, għamel ħidma eċċellenti fuq dan id-dossier nappoġġa ħafna mill-emendi u ħafna mill-medri tal-SND ukoll jagħmlu dan u eh, l-approċċ ġenerali u ovvjament eh, issa hemm id-dettalju fuq xi wħud mill-kwistjonijiet jiena naħseb li l-emendi tiegħi huma spirati mill-fatt li qed nitkellmu dwar parti mill-pakkett tal-beħ inkluż il u l-IMD U għalek għal grupp tijaj il-protezzjoni tal-konsumaturi ċaġa vera importanti għalek ressa temendi li eh, ma permettix l-assi tal-lucids użati għad depozitorju u għalek ma nistax nara il-għala eh, dan għajrit jimbidel l-affarijiet kif offeraw fil-passat jina naseb li dina miżura importanti ta' investiment peress li responsabilta l-prinċipali ta' depoziti salvagwardjar tal-assi mela eh, kien hemm l-opinjoni li depozitorju ma jistax jintuża b'dan il-mod sabiex aħna naċċertaw li dan ċar għal partiċipanti fissu dan jrid jitpoġġa fil-leġislazzjoni jiena naf li tres u emendi simili minn dan is-sur Mann, is-sur Klintz, is-sur Gozes, sur Jensen Schmidt u jiena naqbel umbat li rridu nsibu l-aħjar kompromessi sabiex naslu għal aħjar test possibbli test ċar fil-proposta aħħarija. Jiena wkoll ressaqt um, emendi sabiex eh, naċċertaw li kolna iktar kripta l-informazzjoni, tajb li kolna iktar informazzjoni fuq il-reġim ta' responsabilta fil-kas ta' telf ta' lassi umbat eh, l-utent ta' ħarri ta' dawn lassi bat il pratiċi ta' self inclusive il-benefici inklus riski U jena u koll introduċdejt il-mizuri ta' protezzjoni ta' investiment ta' ħalibek il-depozitorju jkun responsabli għall-lassi kolla, mux bis l obligazzjonijiet u eh, is l-isma u rridu jiġu kol informati dwar l-assi izmuna mill-font usage u mbagħad minn diskussjonijiet tal-grupp tagħna aħna nemlu li l-informazzjoni siħa fuq il-natura ta' prospetti ta' investimenti jew fondi għall-lista ta' si dan irid ikun disponibbli sabiex nevalwaw kull riskju potenzjali jiena naħseb li din għad dispożizzjoni tista' twassal għal ħafna valur u l-beneficju ħajkun reali qed netkelmu dwar li ninformaw l-investiment l-investituri dwar ir-riski uh, eh, f'kull ħin, f'kull moment dwar l mizati eh, involuti mal-performance jina u kollu jena nasib li dinħaj kun kwistjoni li diskutu kol fi shadows fiktar dettal jena naqbel mal-opinjoni tar rapportel li rridu nirperber xu il-mizati ta' performance għal-ħadbimna tal-fond eh, usage iva rridu naħu l-konflitti ta' interess diġa kellna din il-kwistjoni eh, waqt il-skużaniet mm, fuq il mifitu jena u koll interessata fuq l-opinjoni kombinazzjoni ta' benefiċċji u spess, min ħaj benefika, min ħaj ħallas. Mux dejjem ikun il-kas li l-ħlasijiet addizzjonali rridu jisiru u jiena naħseb li għal darba ħra ta' sip il-prinċipali għaj u li nħarsu l-konsumatur. U mux l-industrija, l-industrija iva għanda opinjoni li rridu aħna nżommu il-mizati relatati mal-performance f'dan il-qassam għallek jina nasib li d-njan kwestjoni importanti li niddiskutu u jena u kol ħerqana li nitlu fil-dettali dwar dan il-punt jena u kol naqbel mar-rapporter ġifiri man biex ma l-emendi tal-ICR fuq segregazzjoni tal-assets, l-asset tal usage u impatti depozitori u l delegati jena nasib li dan għajem punt li jek ikonna minn solvenza ta' depozitori u li l-asset tal-usis mux bil-forsi kunu siguri mill-kredituri ta' depozitori iġifiri irri tal usage iġifiri rridu aħna nżommu din segregazzjoni riskju ma u li nwis u mbatt għajkunem nuqqas ta' kontrollu jena nasib xaħġa li jena kolla l-negozju negozju tal-Migrazzjoni ta' Jusis li konna dan il-modellu ġifiri il-grupp tiegħi mhux appoġġa dawn l-amendi maħna l li nħarsu lejn amendi oħrajn li uh, mhux ħaj neħku segregazzjoni ma jistudjaw il-limitazzjoni fl-ambitu imma għal darboħra rridu naraw ġustifikazzjoni qabel ma nassu għal kompromess u għal darboħra rridu aħna naċċertaw li l-ambitu għall-assi kollha jinżam għalli bekni nigarantixxu li l propieta kollha tal-Jusits Eh, tkun sigura u nillimitaw riskju kemm jista' jkun l huma l-proposti tagħna hekk kif jom fil-grupp ta' ħidma tagħna imma jiena wkoll ħerqana diskussjoni li jista' jkollna ma' shadows oħrajn sabiex insibu kompromessi tajbin f'dan il-qasam. Dwar il-grupp Aldi, Wolfgang inti ħad titkellem Iva, il-rapporter għal-grupp tana u shadow Annie Jensen uh, eh, mux maħna l-lum u għalli Schmidt ressa u kol għadsta mendi mux jetawnek maħna l-lum. Għalla kiena ġejt mitlub sabiex eh, nesprimi l-opinjoni ta' Annie Jensen eh, ħallit dokument mijaj, dokument bl-Inglis u kull ma sena me naqra dan il-dokument tiġbet l-attenzjoni ta'kom fuq dawn l-emendi li ġejjin b'mod partikolari. L-ewwel emendi li għandhom x'jaqsmu mal-regoli tas-salarji hija qalet li l-emenda tissuġġerixxi li jusit m'għandux ikun permess li ħallas il-miżati ta' performance l-kumpanija ta' ġestjoni marru manumerazzjoni ta' lil dawn il ħaddi ma nistgħux ikun hemm qbil hemmhekk e, irridu nevitaw l-inċentivi li jistgħu jwaslu għal konflitti ta' interess bejn il-kumpanija u l-klienti billi aħna nagħtu din il-ħaddiema inċentivi inċentivi b'saħħithom għax jusit dan tiħar l mizati ta' performance il-kumpanija ta' ġestjoni dan jfisser li l-konflitt ta' interess jinħoloq bejn dawn it-tnejn. Kemm il-usits kif ukoll kumpanija ta' ġestjoni se mbagħad jippruvaw jagħmlu l-aħjar performance. Mbagħad il-miżati li ħaj permetti li dawn jitlu fi riski eżagerati għax il-kumpanija ta' ġessern ta' regolamazzjoni skont politiki u limiti ta' investiment li jedin fil-direttiva u l-investimenti li jisiru mill kumpanija ta' ġestjoni mhux se jinvolvu riski li l minn dak li hemm fid-direttiva tal-usage. Ti tikkumenta fuq l-emendi 33 eh, emenda ġiet eh, E, imres għamisajt kamal fi 57 u l-emenda tijaw 58 balz u 59 mm, u l ixmet jirridu naħħu l-part li semmi b'mod espliċitu senior management minn r riskju il-senior funds u kull impiegat li r renumerazzjoni li għaw taħt il-bracket ta' remunerazzjoni ta' l-senior management jina nemmen li regoli fuq renumerazzjoni fuq salari jirridu nqablu skont regolamenti differenti fis settur finanzjarju dawn il-tibdil per proposti eh, jitbedu mill-regoli ta' salari per eżempju fil-FMD. Emenda 61 Oli Schmidt u 62 Sur Balz l-emendi proposti eh, proponu emendi għal artiklu 14 wieħed ċe u identika għal proposta CID 4 u għarek nishtiq nitkellem dwar ħtieġa li nżommu regoli fuq eh, salari li kunu simili post regolamenti emenda 63 sur balz u proposta għall artiklu 14 ġdid Wasġrit li l-kompanija ta' ġestjoni ħad tkun obbligata li tikxef l informazzjoni komprensiva fuqta dwar il-prattiki ta' salari mux xar ġifiri xinu dan l-obbligu ġifiri jek aħna se jkollna dan l-obbligu jrid ikollna definizzjoni ċara. Emenda 65 u kol Mr. Balz u jiena ma nistax nifhem il-lala u għameħtieġ li jkollna l-awtoritajiet li jażlu eh, l-proporzjoniet bejn il-komponenti fissi u variabli Il-kumpaniji ta' ġestjoni diġa huma obbligati li għacċer naċċertaw li dawn l-elementi fissi u variabli u jkunu ballanċati u dan l-element fissi danna jirrappreżenta proporzjoni iktar mill-salari eh, totali sabiex jippermetti li jkun hemm politika flessibbli fuq dawn l-elementi inkluż il-possibilità li dan jħallsu l-ebda eh, element eh, variabli ta' salari dan ukoll jiet jikonforma l-IFMD jekk ikun hemm mm, E kif issew bejn dawn l-elementi mhux se jkun hemm flessibilità l-kumpanija ta' ġestjoni mbagħad bħala l-aħħar punt fuq il-reġim ta' responsabilità jiena nix kunna fil-għala l-Kummissjoni ddeċidejt sabiex toħroġ bi dispożizzjonijiet iktar stretti għad depożitorji tal-usits minn dawk li għandna għal depożitorji tal-fond alternattiv tal-ISMD u nix kunna fil-għala reġim tal-responsabilità għandu reġim iktar stretti taħt is-sottokustudja. U jekk danna se jiddelikaw e- e- danna lill pajtit terz u dawna jitilfu depożitorji depozitorju dana ħajkun responsabli għal telf. Jina nemmen li depozitorju dawna jena taw responsabilta li tkun hija sproporzjonata mill-kapacitajiet. Tajkwis. Nittama li jħad tkun tista eh, tendi għada, tendi l-għada li eh, l-laqa li inti t dwarha. Mela, naqnefa ġermanis. ġermaniż Zewġ kommenti ma' najr ma' ma tresqux ħafna mendi, iżda permettu li ngħid li naħseb li huwa meħtieġ li d-direttiva USITS tkun konformi mad direttiva tal-AIFM, il-managers tal-Fond tal Investiment Alternativ. Importanti biex dan ikun utli. Għaliex USITS qed jimxi kontra l-AIFM id-direttiva jew regolament u rridu għodu attenti f'dan ir-rigward. Usage titħares il-protezzjoni tal-investitur għax hawnhekk qed nitkellmu dwar investituri żgħar wara kollox. Fir-rigward il-miżati ta' prestazzjoni, performance fees, jiena nissuġġerixxi li ma nippruvawx nikkwantifikaw dawn u ngħidu li jkunu adekwati jew xirqa għalix naħseb li s-superviżuri irrid jingħataw lok ta' manuvra biex ikunu liberi li jaġixxu skont kif jaħsbu Kem jistajkun. jkun. Kamal fissem li sijar. Grazie, signora President. Oh, I apologize for that. Thank you. Um, first of all, can I just say that I'm... Skużawni, l-għal net nishtiq najt li nirringrazzja l-rapporter Intqajt miegħu l-ġimgħa li għaddiet u kelli diskussjonijiet bilaterali tlab tal-kjarifiki għal xi wħud mill-emendi. Hemm tet punti ewlenin li nixtieq nagħmel. L-ewwel fuq remunerazzjoni jiena ressaq t'emendi biex nipprova niċċara li dawn il-politiki ikunu jevitaw l-interessi, r-riski tal-liabilities. Ma jfissirx li ħanneħħu riskju għal kollox, nafu li l-managers tal-assi jitkelmu fisem il-managers tagħhom u għalek huma responsabbli sa ċertu punt. Dan wassanna għal diskussjoni ta' CRD3 ta' xi snin ilu u fuq l linji gwida. Walek qed nistaqsi hawn jekk hux xieraq jew adegwat li nimplikaw eh, dawn ir-regoli għal entitajiet mfasla propju għal bankiera meta dawn qed iwasslu iktar riski ta' kontabilità. Inni nindirizza l-Sur għal dawn l-aħħar snin u għalhekk ma nistax nifhem għal kummissjoni biex xi tħares lejn il responsabilta ta' depozitarji. L-emenda tiegħi jiena provajt nevita sitwazzjoni fej font irrit jinvesti f'pajjiż partikolari u rridu nivitaw xi kwalinkwa tip ta' elementi per eżempju f'pajjiż partikolari, ngħidu li huwa Repubblika Demokratika tar-Riskju biex ma nsemmux pajjiżi, Ma naħsibx li wieħed għandu jinvesti, hemmhekk imma manager ta' font jinsisti li iva, bżonn tinvesti. Hemmhekk x'tagħmel? Irid ikun hemm responsabilità, ħadd ma jkun jaf eżattament ir-responsabilità ta' min u jkollok sitwazzjoni ta' staġnar. U għalhekk jiena nemmen li rid ikun hemm kwittanza eh, fejn kif kulħadd jaqbel il-manager tal-font li jrid jinvesti hemmhekk jemmen li li rrit jinvesti ma f'dak il-każ il-responsabilità tittieħed biex ma jfarfarx. U għalhekk l-investituri ma jistgħux ikonna sitwazzjoni fejn investituri jmorru idur madwar id-dinja biex jaraw kif ħajres u dim il-liġi ċertu managers jew le oħrajn. U għalhekk forsi fejn hemm lok fejn managers jistgħu jinvestu f'pajjiż fejn jħossu li huwa daqshekk sigur f'idejhom u mhux l-investituri li rridu jirrikorru lej pajjiżi differenti għal kustodju fuq partijiet terzi, eccetera. kemm il-Parlament jaf iktar mid-depozitarji dan huwa kemm xejn dubjus. Jiena nixtieq niċċara li jien irrid separazzjoni funzjonali operattiva mhux waħda legali. Niqafem fuq id-depozitarji. Kenna ħafna konverzazzjonijiet fuq il-miżati ta' prestazzjoni, jiena mħasseb bħalkom dwar min jaqla tajjeb, anke jekk ma jkunx għamel prestazzjonijiet tajbin, u hemm miżuri daqsxejn strambi fuq il-prestazzjoni. U għalhekk naqbel mal-kollega li min ikollu prestazzjoni tajba iva għandu jaqla tajjeb għandu jenata bonus għal wirja li kun għamel għax xogħol li kun għamel iżda hemm differenzi bejnietna Ma nafx jekk nix nindirizzaw dal-punt hawn jew inkella nħarsu lej jusit sitta meta naslu għalih. Naraw kif ħatimxi l-laqa tada bejn ix-shadows, imma naħseb li f'dawn il-miżati hemm loħ fejn identifikaw ċertu aspetti jew inkella nagħtu mandat il-ħaddieħor biex ikun jista' jindirizza din il-kwistjoni aktar fid-dettall. Huwa minnu madana kollu li min ikollu prestazzjoni tajba għandu jitħallas għaliha anke b'rimunerazzjoni imma min ma jkollux prestazzjoni tajba m'għandux jaqla remunerazzjoni. Il-President, irridu naraw x'inhu tajjeb u x'inhu ħaldin, ħażin, u l-konflitt ta' interess li rridu nindirizzaw hawnhekk. Nista' nitlob lis sur Gozes jitkellem jidher li memħat fisem il-gwe u għalhekk ngħaddilek il-mikrofonu. Ma tantx għandna ħin imma xorta waħda ngħaddilek il-kelma biex inti tagħlaq. Grazzi ħafna naf li l-ħin qed jafas ma tantx għandna ħin ili nisma l-kollegi mid-disa ta' dalodu. Punt li xtaqt namel li rapporter li jagħmel xogħol eċċellenti hawnhekk fuq ir-responsabilità. Nafu fid-dokumenti li konna qed indirizzaw fuq l-aġenziji li klassifikaw il-kreditu, professjonisti, għed qed jippruvaw farfru il-responsabilta u kemm jista' jkun ma jkollhomx responsabilità u naħseb li dan huwa l-qofol tax-xogħol tagħna rridu regoli ċari ta' responsabiltax bħalissa mhumiex ċari u anke fuq id depożitarji rridu nkunu ċari u tondi. Min ħaj garantixxi ir-rimbors ta' lassi li jkunu qegħdin nitkellmu fuqhom ċirkostanza partikolari. U għalhekk ma nistgħux noqogħdu noħorġu bidejat dwar ċertu arranġamenti li rridu nagħmlu, naħseb għal iktar minn 25 sena jiena kont avukat u naf b'mod ċar li dawn huma il-kwistjonijiet l-aktar u l-kwistjonijiet l-aktar importanti. Irridu nindirizzaw din il-kwistjoni dak li jkollu l-kontroll tal-operazzjoni rrid ikollu responsabilità għaliex inkellek jekk ikollok ħafna sottolivelli mhux se tasal imkien. Irrid ikollok ir-responsabilità għaliex imbagħad min huwa intitolat li kollu dir responsabilta għandu jkollu responsabilta. Taħt il-liġi nazzjonali jista' jagħti il-każ li jkollok bżonn is-sotto livelli imma xorta waħda responsabilta ta' fuq spallejn min qed imexxi il-font, il-manager. Kenna diskussjoni twal fuq l-AIFM fuq din il-kwistjoni stess ta' responsabilta hemm min irrid irressa responsabilta fuq spallej ħattijħor, nistgħu nagħmlu dan imma rridu nkunu ċari li jkun hemm ċarezza totali. Fir-rigward l-assigurazzjoni tkellimna dwar aktar kmini, imma għal darboħra u għodu attenti. Għaliex meta nitkellmu dwar assigurazzjoni rridu naraw jekk qed jitkellmu dwar riski identifikabbli, imma riski oħra, pereżempju depożiti f'pajjiż mod illegali jista' jkollok pereżempju falliment. Xiġri f'dawk il-każijiet? U dejjem ħajkun hemm sfumaturi fejn ma tistax tolqot eżattament il-musmar fuq rasu u ma jistax ikollok nuqqas ta' riskju 100%, irridu kunu realistiċi, irridu kunu ċerti li ma nippermettux il-min qed jikkontrolla sitwazzjoni li jkollu din it-tip ta' responsabilta fuq spalleh. Dan għaliex inkella irridu niżguraw li jekk dan ikun il-każ ikun diffiċli li nikspu l-assikurazzjoni u xi ħaġa li għandna nevitaw. Grazzi. Parir f'waqtu u għaqli l-interpreti ġentilmen tawni 5 minuti, tixtiequ 5 minuti zejda fuq il-ħin. Naddi żewġ minuti l-Kummissjoni u tliet minuti lilek. u li titkellmu r-rappreżentanti tal-Kummissjoni? Il-kollega żgur nagħtijaw idem. Fidejk. il-Signora President, żewġ minuti mbagħad naddi l-rapporter. Grazzi ħafna tal-li tismawna. Fuq il-miżati ta' prestazzjoni nixtieq nisħaq li huma aljeni għal font ta' usage dan kalkolat bħala perċentwal tal-miżati ehm, tagħhom skont il-prestazzjoni, iktar ma jkun hemm prestazzjoni ktar jaqalaw, dan nixtieq nisħuh fuq l-użu mill-ġdid ma daħanna xejn għaliex ridna li konna prinċipju ċar fejn ma jkunx hemm użu tiegħu mid depozitorju għal konti jew stess u naħseb li jkun ħażin li jkollna regola fejn manager jista' jagħti l-awtorizzazzjoni għal użu mill-ġdid għaliex inkella l-kustodju ikun qed jilgħab blassi tal-investitur. Aħna nemnu li dan għandu jaqa fil-kompetenza tal-investitur biss. Fuq lassi nemnu li rrid ikun hemm trattament indaqs fuq il-livelli um, kollha kemm jekk ikun sotto kustodju kif ukoll pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Fuq l-insolvenza tas sotto kustodji dawn l-assi jridu jkunu mħarsa kontra kwalinkwa tip ta' assi oħrajn. Dan minnu fil-delegazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea u anki pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea jew pajjiżi terzi. Kliktar kwistjoni taħraq il-contractual discharge ma daħanix f'jusit għaliex il-vestitur fil-suq tal-imnut ma jkunx jaf kif ħajressaq pajjiż terz u anki jekk tressaq din ir-responsabilità xorta waħda irid iwassal għal xiljar orti u din il-possibilità tittara li toħroġ assigurazzjoni u għalhekk xorta tħares lejn l-għażla ta' assigurazzjoni. Din ma daħħanniex għaliex anki jekk ikun hemm assigurazzjoni xorta jekk titressaq tittamel xilja u mbagħad ikollok ħafna kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-pajjiż terz. Il-President, Kwistjoni li kont imħasba ħafna mill-Kumitat tal-Affarijiet Legali hemm ħafna liġijiet kontratwali li jaqgħu taħt ġurisdizzjoni ta' pajjiżi terzi u dawn komplikati ħafna għal utent. Sur Gigold, sfortunatament ma' wħadd jisma' aktar imma fuq il-miżata ta' prestizzjoni nixtieq ngħid dan aħna nifmu li rridu namlu konformità bejn il-fondi, bejn il-mizati tal-manager ta' fond u l-investitur. Ideja tajba din imma teknikament diffiċ li twettaqa. Fis-suq għamilna ħafna studi fit-tħejjija ta' xogħol tagħna u rajn iktar abbuż milli konformità xirqa. Hemm ħafna abbuż użu ħażin. Grazzi tal-Kummissjoni li saħqet fuq dal-punt u dan mhux meħtieġ għaliex f'każ ta' dal-font ikun hemm ħafna flus fir-rigward il-qasam tal-usits u fuq bażi ta' prorata dan iseħħ u xiġri. Niksbu dak li qal rappresentant tal-Kommissjoni, manager li għamel xogħol tajjeb irid jaqlaq aktar minn dak li għamel xogħol ħażin, ovvja. Nista' noqgħod nidħol f'affarni dettalji tekniċi, imma il-Parlament irid ikun ġar fi kliemu. Kwistjoni oħra li tqajmet Fej kien naqbil kienet il-kwistjoni ta' użu mill-ġdid. Rius. Punt ieħor. Li nixtieq nagħmel huwa fuq ir-responsabilità. Grazzi lil Sur Gozes. Pala pal kważi dejjem naqbel miegħek irridu noqogħdu verament attenti b'seba' jnejn hemmhekk problema li għanna għawnek fuq ħafna aspetti differenti huwa li il-test ta' direttiva tal-AIFM importanti għalix il-fondi ta' investiment alternativ huma differenti u ħlaqna usage apposta biex ikonna kategorija speċjali ta' fondi li taħsib il-investituri tal-suq tal-imnut. Mux dan biss jinvestu fil-usits u għandhom iħossuhom siguri. Għalhekk m'għandniex nieħdu test ta' direttiva tal-AIFM bħala xi test sagru li ma tistax tmur lil minnu. Inkella nidħlu f'sitwazzjoni fis-qaq fejn ma nistax nintervjenu u fejn ikun hemm sfumaturi ma' test ieħor jinħalqu l-problemi. Naqbel ma l-approċċ tal-Kummissjoni, pereżempju fir-responsabilità, li ma jistax ikun hemm approċċ ta' copy-paste bejn iż-żewġ testi. Grazzi. Nħarsu l-qudiem għal-għada. Grazzi l-interpreti tal-li tawna ftitħin zejjed biex nkun nistaw nalqu il-proposti nħarsu l-qoddim għal iktar diskussjonijiet fil-laqat ma' Shadows. Grazzi. 3.30. Eh, niltaqgħu fit-tlieta u nofs. Anzi fit-tlieta li għal dawk li jridu jivvotaw u fit-tlieta u nofs għal bqija. Grazzi.